Right, good morning everybody. I will, I will make a start so that uh, we don't get behind time. I was hoping to... Kontet nittama li nistenna sa' kem jidru soċjalisti ma sissa do madirux. Ma naħsibx imma illi dan għandu jwaqqafna mill-inkomplu bix-xogħol Wasan nissa f'punt numru seba' tal agenda proposta ta' miżuri interim proposta li frizzar u li zvera tal-essu debituri f'kazi transkonfinali, ċaġa ġan komitat tal-affarijiet legali, il rapporteru huwa Theodor Stolojan u qed niddiskutu l-emendi. Is l-Onorevoli Stolojan jekk jiġbu. Uh, Grazzi ħafna, Sinjura President. L-istqarrija tiegħi ħad tkun qasira ħafna, għandna erba' emendi proposti u rrikmandajt l grupp politiku tiegħi illi jappoġġa l-erba' emendi ma dana kollu il-biraħ fil-ħodu irċivejt reazzjoni mill-rapporter il-Sinjura McCarthy u mill nista nifem ima tappoġġax emenda numru 4 nimmaġina li ma tappoġġax emenda numru erba' minħabba il-kontenut dwar l-ammont ta' assi li huma meħtieġa sabiex ikopru spejjeż pal spejjeż bażiċi. Sfortunatament is-Sinjura McCarthy da ma waslitx Mill mela nista' nifhem is-Sinjura President għadha tappoġġa din l-emenda. Din il l-unika emenda li rċivit opinjoni negattiva mir rapporter wa diffiċli tivvaluta f'kull pajjiż xridu nfissru bispejjeż bażiċi basic living cost, però sa ċertu punt ma naħsibx li għadna għalfej nivvotaw kontra din l-emenda. Grazzi ħafna billi jiena kont persona li proponajt numru ta' emendi, naħseb aħjar nintervjeni. Jean Paul, forsi ġiet intervjeni qabel? Iva, jiena xtaqt nappoġġa l sur Stolojan. Mawx ħafna l ma naħseb li x-xol ta' rapporter kien validu ħafna l-PPE jappoġġa l-emendi u xtaqta puntu nesprimi l-appoġġ tagħna. Għaw xiktar interventi, mela nista' n-intervjeni tajt il-President. Jiena kont il-persuna li inkludejt l-emendi u l-lejun tal-emendi tiegħi sabiex nispjega l dawk li kienu hawnhekk ma kienux hawnhekk fl-aħħar mandat ħarġu mix-xogħol illi għamilna fuq l-attachment tal konti tal-bank. Oronikament, emenda numru 4 marbuta ma l-ħtieġa li nipermettu l-individwi li jkopru l-ispejjeż bażiċi ta' kuljum qabel ma nqogħdu nitlu fuq assi offeritu. Għana kienet emenda minnaħa tal grupp soċjalista illi jien aċċettajt minn għand eh, Sinjura Beres. Hija semni ta' liġi f'ċertu pajjiżi bħal Franza din hija l-istorja naċċetta dak li qal is-sur Stolojan illi għamilha diffiċli illi tikkonkludi dawn xinu ma mal-intenzjoni tiegħi li ninkludiha hawnhekk u ngħidu ma għandekx għalfejn fejn tajt xem fil-kont tal-bank, ma' mxafej tajt titħol fil-dettal, imma l-menu tkopri it-talba li qed tagħmel u forsi wkoll xi affarijiet oħrajn li jiġu koperti taħt il-liġi tal-Istati membri u li huma eżentati minn uh, seizure minn kattura u kien semmu 500 euro li huma eżentati mela allura trid tara kif tiżvela dak li għandek bżonn u l-500 euro sabiex l-assi ikunu konformi mat-talba. Dan huwa l-punt wara emenda erba u għalfini ta' konsistenza naħseb illi għandin ġam l poċ tijaj u ovvjament membri jistaw jamlu li jridu fil-votazzjoni u anka jikontemplaw vot separat fuq il-parti tan nofs imma jina Tankompli insisti sabiex nispjega għalfejn issa dawn emendi affarijiet li ġa spiegajtom fil-leġislatura li għaddiet. Ħafna emendi spiegaw ruħom waħedhom u u li ħaġa ovvja li għandek suq uniku u jekk għandek su uniku trid aċċess għall kupru ta' dejn transkonfinali u punt ieħor illi tressaq minna għan għandu xaqsam ma l-attachment tal kuntijiet tal-bank fl-aħħar mandat b b'istituzzjonijiet bankarji illi għandhom iżommu fuq l-ispejjeż attwali tal-kont investigat. Jekk ma nagħmlu xek naħseb ikun kontraproduttiv għaliex li għandna ħaġa li nistgħu naħdmu bija specialment tal-individwi u l-intrapriżi zaru medji. Madam, where are we? We are on, gen- are on point seven. Point seven. Fuq numru seba. Inti il xedur rapporter ta' l-alde ma jina l emendi li għanni kem semmejt imma dem tista' taqbel miegħi. Eva naqbel. This is not unusual. Um... Xaħat li dukem daħal forsi xtiq intervjeni? Le, tajab wis. Sur Stolojan, għedzi ħafna. Okay, so now that... Uh... Grazzi. Għan votaw iktar tard fuq punt numru 7 għaddu issa l-punt numru 8. Emenda ta' regolament dwar l-aġenziji li jgradwaw jgradaw il-koeditu. Naddu il-kelma l-sur Gozze. Rapporter, dan u eżami tal bosta rapport, Jean Paul, grazzaf li president, et nara illi et eh, jinaqdu maħna diversi personi dal-dibattitu għankun provokattiv imma għanżon fil-qosor. Meta kena l-ewel skambju ta' piloniet wada rapport kelli l-impressjoni illi kelli nizgura illi l autorita Ewropea tkun f'pożizzjoni illi teżerċita l-poteri tagħha sammi dħul fis servizz f'jannar 2011. U għal daqstant, wara it-test tal-Kummissjoni, il-metajt ruħi sabiex namel emendi minimi sabiex niprova niċċara l-affarijiet fil-waqt li nifoka fuq il-kwistjonijiet essenzjali tal-emendi tal-regolament u anka l-element ta' supervizjoni. U għal dak nistaqsam l-aġenziji li jiggradaw il-kertitu u għapassibli najdu li l-aġenziji kellhom rwol ċentrali fil-krizi finanzjarja li għadna kemm rajna u fl-istess ħin għanna element fejt niprofaw nippuntaw subajna. bajna Hemm fatturi oħra pal eh, investituri istituzzjonalizzati li ma trattawx l-affarijiet kif suppost, anzi aġixxew b'mod irresponsabbli kontribwixxew għall-kriżi. L-aġenziji ovvjament kienu laxki iż-żejjed, ġaġa interessanti, imma ġampur ġuwe mill-aġenziji tal- li gradaw kreditu, zaħirna unnek u għal l-investituri u kol hemm bżonn jiddizintossikaw l-aġenziji li jigraddaw il-kreditu. Ir-rati għandhom jitlu f'regolament bankarju jien ma autorita zejda. żejda. Fl-istess ħin fil ġejjen jenna bżonn regolamentazzjoni tal-Aġenziji xaġa li l-Kommissjoni bdiet tagħmel u dak li qed jagħmlu fil-regolament tal 2009. Ma fl-istess ħin irdu niżguraw illi d-dinja finanzjarja ma tabbandunax l-affarijiet dan l-istadju u ma jarawx li dan għal unika punt li ħaqqu attenzjoni. Naħseb li nistaw nittrattaw dan ir regolament bil-kalman kollha U Signor President għandhom ikun hemm proposta ta' inizjattiva għal dak li xaqsam l-aġenziji li gradaw il-kreditu u bekk nitrattaw ukoll l-elementi oħrajn par renumerazzjoni, il-razzi tal-dejn sovran, ecc. ecc. Ġanna ħafna idejat, idejat marufa naħseb illi rapport, inizjattiva propja tkun l utli għal-Kommissjoni, ti provdi l u kol idejat interessanti Joħra joħroġ regolament l-2011 e sabiex nippruvaw u l-kapitlu tal-aġenziji li gradaw il-kreditu. Dak kollox li kelli xinajt naf li hawn ħafna ma interessati fl-opinjoni tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali u nissuġġerixxi l-kollegi li niffukaw fuq it-test innifsu illi jorganizza is-supervizjoni. Ma nix ninkludu emendi li jkunu li għandhom postom fil-rapport inizjattiva propja. Għabazi ta' dan, għal-daqstant niproponi l-elementi għandhom ikonu għal 13 ottubru, fil-26 ottubru għandhom neżaminaw l-emendi, għanna nerġaw nħarsu lejn dan fil-8 ta' novembru, votazzjoni fil-komitat ikon fil-9 ta' novembru u fil-deċembru fil-plenarja nivvotaw. Ma' sibx ħajkun hemm problemi bit-trialogu, m'għandniex fuq regolament tal aifm u naħseb li t-test għandu jkun effettiv mill-ewwel ta' jannar 2011. Dan din hija l-mira li għandna nistabilixxu u għandna niftakru wkoll il l-Supervizjoni Ewropea tal-Aġenziji li gradaw il-kreditu huwa l-ewwel biċċa xogħol tal-eżma u issa u għafidejna li natu din l-Aġenzija l-poteri sabiex teżerċita il-poteri tagħha kif suppost, grazzi. Sur Petella, grazzi Signora President, grazzi l-kollega Gozez għal prezentazzjoni tijaw, naħseb li huwa test pozittiv ħafna u jiena naħseb li nistgħu naħdmu b'mod miftuħ kif għamilna anka fil-passat. Dan ir-rapport jirrappreżenta test importanti għal parlament u grazzi għal leġizlazzjoni eh, settorjali fuq il-kreditu u l-derivatives u oħrajn il-parlament jista' jagħti riforma fis supervizjoni se jkun permezz ta' rapport oħrajn ħan nifmu tassew jekk hemm xi rieda politika illi natu rwol ċentrali għall awtoritajiet ġodda jew inkella inħallu għomx eh, situazzjoni sekundarja kif irdu il-gvernijiet F'diskussjoni tibsa mal konsil sabiex il-pakket ta' supervizjoni rappresenta suċċess u li huwa fil-fatt l-ewwel pass fi triq twila fejn il-Parlament irid jiddefendi dak li ksibna. Iġlida rbaħnija, ma ma kienieċ ġlida, mux kienieċ rebħa dejjim għaliex ma din il-rebħa għanna bżon rebħiet oħrajn fil-leġizlazzjoni fil-regolamentazzjoni settorjali. Xtaqt eh, nieħu l-okkazjoni sabiex najt kif eh, fil-rating et jaħdmu wara l-kwinti eh, diversi eh, persuni fuq kwestjonijiet tal-kunu għalluqa fil-2009 grazzi għal regolament 2060 et nitkelmu fuq il- il-rating li ġej minn pajjiżi terzi. Jek sew il-gvernijiet jixtiequ jieħdu jiedu f'idejhom il-kwistjoni tal-endorsement dan jibgħat sinjal ħażin ħafna illi emżon nitxħdu bis-saħħa kollha pala parlament. Fuq il-kontenut tal-rapport Gozzel Xtaqt namel xie osservazzjonijiet. Artiklu 8 ta' ħafna pubblikazzjoni u aċċessibilità sħiħa għall-informazzjoni dwar prodotti strutturati huwa ta tluq tajjeb ħafna sabiex intejbu il-livell skars ta' kompetizzjoni illi jinsibu fis-settur u jidhir li fuq dan il-punt ir-rapport gozze huwa għabilanċat. Għandak xie x'jaqsam punt ieħor importanti ġifieri artiklu 36 dwar l-eżenzjonijiet jiena nipproponi grazzi għal emendi ċertu tibdil fil-test l azla il li natu il-Komissjoni il-, il, il poteri li suppost jaqgħu taħt l-eżma hija xi ħaġa li ma naċċettax u hija kontradittarja meta wet iqabbilha ma' tisħiħ tal-awtorità li għandna eh, infittxu sabiex niżguraw effettività fuq il-monitoraġġ tal-aġenziji hemm bżonn nagħtu l-poteri ta' sanzjonijiet kollha taħt l-eżma sabiex ma jkunx hemm dominju minn tal-Kommissjoni. Ikun inkredibbli jekk aħna Eh, jaddu minn fuqna l-konsill ukoll illi fl-aħħar test qed ngħidu illi l-eżma li għandha jkollha il-kompetenza. Il-konsill qed jgħidu l-eżma u aħna ngħidu l-Kummissjoni Ewropea ma naħsibx naħseb ħaġa taċċajt ħafna f'għażla teknika u legali li tidher sostenibbli speċjalment jekk akkompanjata minn definizzjoni ċara tal-ambitu diskrezzjonali tal autorita li hija stabilita minn kriterji li stabilixxu il range li fih danu l ta' sensu li tkun individwata. Jiena naħseb illi anka fuq il-kwistjoni legali il-sanzjoni fl-aħħar mill-aħħar taqa' taħt il-Kummissjoni hemm ħsibijiet eh, ċari ħafna illi jappoġġaw l-alternativa l-oħra dik li nipreferu aħna ġifiri li jeżma ikolla dan il-poter. Grazzi. Uh, Grazzi ħafna. Sabiex nibda xtaqt nifraħ li sur Gozze għall-opinjoni tijaw, għal-rapport tijaw, għamel bitċi xol tajba ħafna. Nistaw naraw il ġaw u għampenjat ħafna fuq l-aspetti tal-AIFM. Ma naħsibx li hemm kontroversi kbar fil-proposti li teressa hawnhekk. Dawn huma emendi ta' natura teknika, imma milli nistgħu nifmu eżma se tkun qed taħdem bisħiħ f'ewwel tennar 2011. se tkun qed tagħmel monitoraġġ tal-aġenziji, però għandi xi kummenti x'nagħmel. L-ewwel net nista' naqbel mas-Sur Gozè illi se jkun possibbli u neċessarju illi eżma taddi xi kompetenzi lil korpi ta' supervizjoni nazzjonali, speċjalment jekk qed nittrattaw aġenziji illi hum attivi fuq livelli reġjonali u nazzjonali biss. It-tieni punt huwa jgħid ukoll illi Il-reġistru m'għandux ikun bl-Ingliż biss, il-ġejjin ma' Ingliż u lingwa oħra uffiċjali. Jina naħseb ukoll illi tkun idea tajba ħafna l-inħarsu lejn eh, l-obligu ta' disclosure bejn eżma u l-aġenziji forsi koll rridu nirrevedu tal-punt, pero bazzikament naqbel mija fuq ħafna mill-punti. Hemm punti oħrajn però fejn nixtieq nressaq emendi. L-ewwel nett. Huwa jagħmel proposta illi aġenziji illi uffiċjalment mhumiex mitluba illi eh, jiggradaw ikollhom aċċess għal dan il-informazzjoni minix ċert Jekk f'dan il-każ Għaxra fil-mija f-rating separati jaħħaġa ċettabli. Rridu nżidu l kompetizzjoni, d aġenziji illi għandhom ikollhom aċċess għas-suq. Imma li tistabilixxi perċentwal speċifiku li toħloq xi tip ta' inċentiv Jiena naħseb illi għanna nħarsu lejn l Capital Directive illi dun iżguraw dan il-kas illi gradar mhux imħallas għandu ikun definit. Għanna naraw li ma ċirkostanzi applikaw għawnek. Minix ċert se jiġri bil aġenziji li gradaw il-kreditu li maġ autorizzati minn korpi nazzjonali. Dawn għandhom ikunu reġistrati mill-ġdid, reġistrazzjoni awtomatika fl-ewwel ta' Eżma se tieħu responsabilta ta' dak li jiddeċidu il-Korpi Nazzjonali jew irreġistraw mill-ġdid. Dan il-każ jekk ikun hemm proċedura simplifikata, it tittilet pont. Ma nafux kem se jkun hemm resorsi, kem se jkun hemm bżonn staff kemm trid staf eżma u kemm se jkun hemm bżonn sabiex jagħmlu monitoraġġ tal-aġenziji. Nafu li bħalissa m'hemmx biżejjed nies, ħakun hemm bżonn iktar, nixtiequ ħaddiema kwalifikati, ntamaw għal minu li jkunu kwalifikati u niproponi li wara sena għanna konna studju tal progress ta' izma matul istin sabiex nħarsu li rizorsi, Eh, kemm hemm ħaddiema naraw x'għandhom bżonn u ikolna deċiżjoni finali fuq eh, il-kompożizzjoni tal-istaff. Immem diversi kwistjonijiet oħrajn fuq aġenziji li gradaw il-kreditu li nistgħu nqajmu. Intom konċi ta' dan u għal daqstant għandna dar rapport inizjativa propju li ħaj tratta kwistjonijiet pal indipendenza ta' sistema finanzjarja. naraw kemm l-gratar huwa meħtieġ naraw lejn il-kompożizzjoni tal-aġenziji, naraw eh, tkunx il-kommissjoni biss tħallas jew għandu kunux l-utenti. Għanna nħarsu wkoll kif nintensifikaw il-kompetizzjoni. Kif tista' taħdem l-Ewropa sabiex issib eh, aġenzija pubblika dan se kolli neżamina ħanka taħt il-rapport inizjattiva propja u kol jina resni kollabora ma' kompala xedu rapporti. Ja, der nächste übliche Verdächtige, die Freude is ganz meiner. Mela, il-kollega li mis, jina passoltu wara dibattitu tal-biraħ, ċempilt il-Minister tal-Finanzi tijaj u kelli l-impressjoni li din l-idea ta' workshop mhix xi ħaġa li nsibu nek fil-Parlament biss. Hija xi ħaġa li nsibuha b'ħafna postijiet oħra. nir nirringrazzja l rapporter Jean Paul għal dawn il-proposti. Naħseb huma speċifiċi iżda rridu wkoll naraw artiklu 30 naraw il-kundizzjonijiet li taħtom dawn id-drittijiet ta' sorveljanza u kompetenzi jistgħu wkoll jingħataw lill awtoritajiet nazzjonali. Hawnhekk lantana għandu jkun li ma tkunx ħaġa prattika għal aġenzija ta' rating zaħira li tiġi sorveljata minn Pariġi iżda fl-istess waqt ma dux ikun possibbli li dawn il-setat ta' deċiżjonijiet jingħataw fuq livell eh, eh, reġjonali minn eh, livell ċentrali. Manċa fejn għamlu bidla, iżda forsi rridu niċċaraw l-affarijiet aktar. Allura, Iva naqbel li jeħtieġ li naraw se jkunu il-pieni f'artiklu 36a kif ukoll 36b. Naħseb ukoll rridu nqisu l-prinċipju tal-pajjiż terz. Isna dejjem nittrattaw l-istess suġġetti għaliex Jean Paul daw l-affarijiet dejjem se jibqgħu idejquna dawn l aġenzi li l-in mill-Unjoni Ewropea sa jistgħu jibqgħu jiġu awtorizzati? Irridu ovvjament nerġgħu nittrattawhom dawn ir-regoli mill-ġdid. Jien għandi xi tħassib dwar id-dispożizzjonijiet dan ir regolament f'artiklu 8 dwar trasparenza. E, l fil-mija, di mhix ħaġa loġika li hija. Bażikament qegħdin irregolaw il-kompetizzjoni li xedin ngħidu li aġenziji kbar ġodda jkollhom aċċess għall informazzjoni iżda mhux jekk irdu nfissru. Irridu kompetituri żgħar ġodda li jitlu fis-suq. Punt ieħor illi wkoll huwa kemm xejn strampalija dan il-modell fejn tarif sensittiv jista' jiġi publikat fuq website malu, closed website bl-Inglis. Ma nafx jekk ix soluzzjoni possibbli. Jiġifieri dan it-tarif huwa biżejjed. U x'tib ta' data eh, m'għandix issir pubblika. Nixtieq nitkellem għal kollegi tiegħi dwar dawn il-kwistjonijiet u għalhekk jiena nieħu pjaċir eh, li konna kooperazzjoni u nibdew ix-xogħol minnu fih biex nqisu s-soluzzjonijiet għal żmien twil f'dan il-proċess. Iżda ovvjament l-ewwel ta' Jannar konna l-għaniet tagħna ma jkonniex xi triologu eh, li jdum ħafna. Iżda l-grupp tagħna ċertament huwa lest li jipparteċipa fid-dibattitu. Right, I haven't got any other. Tajjeb, m'għandix aktar kellima fuq il-lista, jina biss edha fil-fat fuq il-lista lissa, u l-Kummissjoni edha hawnhekk ukoll. U allura eh, dal-waqt nisimgħu mill-Kummissjoni. Issa, il-punti tiegħi. Eh, xi punti li diġa' semmew fil-fatt u forsi l-Kummissjoni possibilment tkun tista' tindrizza l-kwistjoni tad-diviżjoni tal-setat ta' sanzjoni xi ħaġa li s-Sur Pitella semma wkoll. koll Jina naħseb mill-arfin li għandi tal-kas ta' supervizjoni li ovvjament hawnhekk għandna involut il-kwistjoni eh, eh, ta' min jista' jawtorizza xi ħaġa li hija ta' natura ta' diskrezzjoni. Iżda jiena wkoll naħseb illi nixtieq nara aktar indipendenza, indipendenza b'saħħitha għal proċess ta' nforzar dak li huwa eh, ovvjament normali fi stati membri. Jista nifhem li jista' jkun hemm xi problemi hemmhekk. Artiklu 24 għanna l-appell, għawek jidir li li mux neċessarjament ikun hemm eh, dritt ta' appell għal dawn l-aġenziji. Forsi aħna nħobbu għom, iżda ma naħsibx li aħna għom minn dak li jiena nqis li huwa il-regoli ta' ġustizzja naturali u allura nħoss illi jkun meħtieġ illi ikonna tiqa tappell eh, li tkun ikbar, ma naħsibx li ħamestimu ma bizzed, dawn kwistjoni huma komplessi u anke jekk taraw il-proċessi ta' reġistrazzjoni, l-applikazzjonijiet, bit-tarif kollu li huwa meħtieġ. Hemmhekk ukoll naslu sa' elf paġna minn dawn l-aġenziji ta' rating il-kbar u dawn il-kwistjonijiet nafu mhumiex tant sempliċi li inti tista' titrattom eh, f'dak iż-żmien li aħna qed nipproponu u mbagħad għall-iżvelar għal dak li għandu x'jaqsam il-finanzjament strutturat Naħseb li hawnhekk isna għandna xi tip ta' kartell fejn għandek dawn l-agencies ta' kreditu illi ikollhom aċċessa għal xi ħaġa li oħrajn ma jkollhomx aċċessa li u allura jiena nsaqsi. Għanna mmorru eh, f'din id-direzzjoni nkunu pubbliċi dwar dan kollu u forsi jkun aċċess aktar eh, miftuħ għal dan it-tarif. Jista' jkun hemm xi limiti hemmhekk Iżda l-ħsib oriġinali tiegħi kien illi jekk l-idea tagħna hi illi l-proċess kollu kemm hu ikun aktar miftuħ, Allura, ma naħsibx li sa naħseb xaġar bħal xi tip ta' website ta' tip close shop, għax ovvjament dan ma jidhirli li li dan huwa l-aħjar mod kif nimxu. Dawn huma loqsma, Iżda naħseb li hemm oħrajn fejn forsi nistgħu nkunu aktar attivi, Iżda, ovvjament, din hija xaġa li aħna nistgħu niddiskutu meta mbagħad aħna preżentaw aktar emendi. Jekk m'hawn xi ħadd ieħor li jixtieq jagħmel intervent, nisimgħu lill-Kummissjoni u mbagħad nerġgħu nisimgħu lir-rapporter Marija. Thank you, Mrs. Chair. Grazzi, Signora President. Jena ħat pjaċir ħafna nisma l-kommenti ta'kom u li aħna għanna l-istess għan li supervizjoni għanda tkun fuq dawn l-aġenziji ta' rating u li dan jeddi fidejn l-ezma eh, f'jannar 2011 u aħna napprezzaw illi hemm ammont zaħir ta' emendi nittamaw illi eh, dan il-numru jibqa' kif inhu. Aħna ovvjament u kol għanna l-istessib, l-istess fema li jemma u kol punti oħra dwar il-kompetizzjoni, dependenza, dwar id-dejn sovran. Iżda għanna l-intenzjoni u kol li nindirizzaw dawn l-aspetti kolla dal wat u kol Pastor Klins eh, nafu illi ħajkun rapporter għal rapport ieħor ta' inizjattiva propja u kif ukoll se jkun dokument ta' konsultazzjoni aktar tard dan ix-xahar biex possibilment nkunu nistgħu nresqu wkoll proposti biex nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet qabel is-sajf tas-sena d-dieħla. Huwa tassew importanti li ma jkunx hemm ripetizzjoni ta' kwistjonijiet li jiġu indirizzati fil-rapport ta' inizjattiva propja u anke fil-proposti li ġejjin dan it-test għaliex mbagħad li jiġri huwa li l-proċess jiddewwem u s-supervizjoni ma tiġix trasferita lill-leżma fl-ewwel ta' Jannar. Ah, fuq dan il-punt nixbet l-attenzjoni tagħkom għal fat li sar ħafna progress anki fl-istess direzzjoni minnaħat tal-Kunsil u għallek naħseb dawn iż-żewġ istituzzjoni għandhom jaħdu flimkien għaliex naħseb li jentom edin pozizjoni simili ħafna. Inħeġġeġ din l-istituzzjoni u naħseb li dan mhux il-każ, biex ma terġax tiftaħ il-regolamenti eh, attwali, aħna eh, istritna ħafna biex dana eh, jintemma l-erkem jista' jkun, kellna ħames xhur, għadu ħames xhur biex ikenna dan ir-regolament biex konna ftejn bejn it-tliet istituzzjonijiet u l essenzjali li ma jerġax niftħu dan ir-regolament qed nirreferi partikolarment għal kwistjoni tal-pajjiżi terzi u l-appoġġar huwa ta' sew importanti illi aħna ma nippermettawx eh, ratings b'livelli iktar baxi li jiġu eh, jintużaw fl-Ewropa. Għal li xinkella m'hemmx punti li aħna morru għal eh, grupp ieħor ta' miżuri. Issa dwar artiklu 8 Aħna kontenti eh, naraw li hemm diskussjoni għaddejja u aħna lesti li nipparċipaw fid-dibattitu biex intejbu dan l-artiklu dwar il-pini naqbel mal-ċer. Hemmhekk hemm xi kwistjonijiet li għandhom xaqsu maroni u uh, l-aġenziji wkoll kollam is-setat illi jieħdu deċiżjonijiet uh, mhux ta' natura ta' diskrezzjoni u għalhekk uh, hawnhekk jista' jkun hemm is-seta biex jiġu imposti dawn il-pini. Qed naraw kif jista' jkollna sanzjonijiet awtomatiċi, kważi awtomatiċi, u aħna nżommu l-pozizjoni tagħna fuq dan iżda aħna naħsbu illi mm, marġni biex nerġgħu nqisuh dan il-punt sakemm kifet id-diskrezzjoni li tingħata lill aġenzija eh, tkun limitata ehm, b'mod ristrett. Issa delegazzjoni tal-kompiti aħna nifmu illi tassew kompiti żgħar u mhux deċiżjonijiet eh, eh, setat ta' deċiżjonijiet ċentrali dawn m'għandhomx jingħaddew l-awtoritajiet nazzjonali biex bekk ezma iżom ir-responsabilità ċentrali tagħha. Aħna miftuħin ukoll l reġim lingwistiku iżda irid ikollna koerenza istituzzjonali biex bekk naraw x'qed jiġri eh, fiħdan aġenziji oħrajn madwar l-Unjoni Ewropea. L-aħħar punt dwar it-transizzjoni minn awtoritet nazzjonali lejn l-eżma. L-idea hawnhekk hija li mhux ikun awtorizzazzjoni ġdida, anzi ġala darba dawn l-aġenziji ġu reġistrati, l-ezma sempliciment għandha tieħu l-kompiti u tiżgura li jkun hemm supervizjoni. Iżda jista' jkun hemm forsi lok għal aktar kjarifika fit-tekst. Grazzi. Jean Paul. Jean Paul jek joġbuk. Si, Madame il-President, je remercie les collègues sont intervenu. Grazzi, President. għal dak il-kollegi li ħadu sen fid-dibattitu. Nixtieq ngħid illi Iva naqbel il-ġlida li aħna rbaħna hija mbagħad ġlida li aħna ovvjament irridu nkomplu nibnu fuqha. Ma nistgħux naqblu ma' dawk li jridu jħottu regolamenti li aħna eh, fassalna fl-2009. Issa, kustuniet quddiemna llum nistgħu eh, stajna narawhom ukoll fl-2009 għaliex ma stajniex eh, natu tweġibiet ta' sodisfaċenti għaliex li seta' ovvjament jolqtu il-punti kollha. Allura l-proċess kollu eh, ta' dan ir-rapport se jwasalna għal soluzzjonijiet intelligenti. Forsi ħajkun diffiċli iżda għal dak li xaqsam ċerti suġġetti għaliex wara kollox irridu kunu realistiċi u rridu ovvjament naraw il-fatti kif huma. Ah, dak li għal-kollega Klins. Aħna maħniex tant il-bot minn suċċess Iva sibjiet tiegħu juru kemm huwa meħtieġ nagħmlu distinzjoni bejn ir-regolament u r-rapport ta' inizjattiva propja fejn ovvjament għandna xi pariri hemmhekk għall kummissjoni li se tistgħu jinfluwenzaw mbagħad il-ħsieb tal-Kummissjoni dwar dan kollu. Issa dwar l-aġenziji li ġew autorizzati bl-appoġġ tal-awtoritajiet nazzjonali. Proċedura temporanju ta' interim ġviri jisu triq ta' nost bejn dak li huwa fattibli u dak li nasbu ħna bħala parlament. Ma nishtuġ dawk l-aġenziji li ġew reġistrati mill-awtoritajiet nazzjonali illi kollom jgħoddi jgħaddu mill-istess biċċa xogħol darbtejn. Fl-2009 aħna li kellna f'moħħna essenzjalment kien illi dawn l-aġenziji ewlenin u ma mtantx hemm minnhom u ma tantx stidu minn dak iż-żmien law ikollhom aktar konċentrazzjoni. U fil-fatt kien hemm ukoll aġenziji oħrajn iżgħar li aktar jiffokaw fuq ix-xenarju nazzjonali. Ma naħsibx li dawn għandhom ikunu xi tip ta' skuża biex indajfu ir-rwol tal-eżma, għaliex l-eżma għandha rwol ċentrali u trid tiżgura Eh, approċ konsistenti ma trettiq tal-regolament eh, fl-Europa. Allura, jekk aħna allura mm, nippermettu dawn it-tip ta' waivers, ma rridux imbagħad nippermettu li dina il-ħaġa ssir aktar mifruxa. Ma rridux li settat ta' eżma li ġlidna jom, illi jiddajfu. Irridu nkomplu nissiltu biex nsaħħu l ezma Ejma nitqux bina nfusna fil-ġejni qrib Musa se jkollna ammont kbir ta' kompetizzjoni hawnhekk għaliex anki jekk il-pożizzjoni ta' kapital ta' persuni e, e, titjib xorta waħda ma naħsibx li ħajkunem hemm kompetizzjoni kbira f'daqqa waħda għaliex ditti bħal kumpani bħal pajjiżi li jfittxu credit rating dejjem se jduru lejn l aġenzji Nazzjonali aktar mill-li biduru lej aġenzija li għadha kif it-twildet biex najdu hekk, naraw din il-ħaġa wkoll fil-kontabilità internazzjonali hemm erba' aġenzija ewlenin meta niġu għal ditti eh, legali u koll gvernijiet iktar imorru lejn l-entitajiet il-kbar mill-li dawk l-entitajiet iż-żar jagħmlu sewwa min jaf imma dik hija situazzjoni r-realtà dak li aħna smajna hemm ukoll konverġenza tal-utilizzazzjoni fis-sens illi mhux se jkun hemm diffikultà biex ikonna ftehim fuq il-kompromessi biex bekk eh, naddettaw it text eh, kif jiġi appendat biex bekk jippermettilna biex aħna nżommu mad-data tal-2011, jannar 2011. Ma nixtiequx illi konna distorsjoni ta' kompetizzjoni minħabba arranġamenti differenti għal dak l għandu xaqsa l-Aġenziji Nazzjonali. Grazzi ħafna. Il-kalendarju għal dan il-proċess għal ġifiri fit-13 ottubru għanna l-iskadenza l-emendi, emmek ikonna konsiderazzjoni tal-emendi fit-26 ottubru, il-nota unek tajt eh, illi dawn l-affarijiet mussejġu tradotti, għaliex mbagħad ikonna konsiderazzjoni oħra eh, fit-8 ta' Novembru, votazzjoni fit-9 ta' Novembru biex bekk Diċembru din il-ħaġa tmur għall-plenarja. Ġerdin l-iskeda għalissa 13 ta' Ottubru għal-emendi dan il-każ. Jean-Paul, ça t'a été xtaqtaj ħaġa? De traduction, je voulais indiquer, et je tiens à remercier les personnels du secrétariat les experts qui m'ont aidé. Ivo, dwar traduzzjoni. Nirringrazzja l segretarjat u l-esperti u nisħa illi irnexxilna nħejju il-rapport eh, bla dewmien u traduzzjonijiet ikunu disponibli sal laqgħa tal-lum. Xikultant kultant niġu kritikati għaliex ma jkollniex it-traduzzjonijiet disponibbli u xtaqt ngħid illi meta nkunu fortunati bizzejiet eh, biex ikonna traduzzjonijiet, xi kultant nistgħu naħlu biex tassew ikon l-affarijiet eh, fil-moment propizju. Iva, tajjeb tajt il-President, issa n punt li miss huma il-punt li missu huwa il-votazzjonijiet u dawn skont l-iskeda tagħna eh, se jsiru fl-10 nofs ġuris qegħdin naqra spiċċaj naqra qabel. U għalhekk se nifqu għal tliet kwarti. Mela nerġgħu niltaqgħu fl 10 nofs għal votazzjonijiet.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 Right, welcome, welcome back everybody, if you could take your seat. Merħba l-kolħat, jek joġabkom hu doposkom, nkunu nistaw nkomplu bix-xol tagħna u nibdew bil-votazzjoni. Kulħadd għandu l-karta tal-vot tiegħu, jekk daħlu daħluhom fit-tamir, ħalli nistaw nibdew minn m'għandux il-karta tal-vot jekk joġbok jgħidlu jgħid lill-Presidenza ħankunu nafu. Kulħadd għandu l-karta tal-vot? Namlu test dal-waqt. Għanamlu votazzjoni, test ta' votazzjoni, jekk kullħat huwa kuntent, surfejo jekk jozbuk. Sjere, It doesn't work. I can talk. I, I wanted to do just Xtaqt namel test ta' votazzjoni biex niċċekjaw il karti tal-vot. Niftaħ il-votazzjoni, kull min huwa kuntent jivvota iva, tajt il-President. Il-votazzjoni miftuħa. il min mhux jaħdem, tajt il-President. Għamilt timer flok il-votazzjoni. Erġa prova, tajab wisq. Kulħadd huwa kuntent, tistgħu tivvotaw. Fadal tnej, żewġ voti oħra. Ikkeġobkom. Tajja wisq, għanna 35 eh, vot, 34 ġom mdaħla, kulħadd vota tajja wisq. Mela, issa votaw fuq ir-rapport tas Sur Feo u r-rapporter talab għal-kelma, jekk jogħġbok. Muito obrigado. Muito obrigado. Grazie, Presidente. Dak li nistaq nagħmel issa huwa li nirringrazzjakom għax-xogħol li għamlu shadow rapporters differenti fi tħejja għal dan ir-rapport. Bosta membri kellhom rwol attiv u kuntattjawni direttament fuq diversi kwistjonijiet li ħarġu mir-rapport tiegħi. Nixtieq nirringrazzja wkoll is-segretarjat tal-Kumitat tagħna għal l-isforzi kollha li huma għamlu. Mod partikolari wkoll nixtieq nirringrazzja il-segretarjat tiegħi wkoll li għamel negozjati ibsin ħafna fuq kustjonijiet sensittivi politikament. Irnexxinna insibu qbil u kol mal-gruppi differenti rappresentati għawn dal-ħodu, nishtiq nirringrazzja l-personal għall-appoċ kollu li tawni fil-laqad differenti, f'numru ta' laqad differenti. Jina informajt il-kollegi kontinwament fuq il-progress li kienet isir fuq ix-xogħol tagħna. U l-aħħar nixtieq ngħid ukoll li jekk li kieku aħna mexxejna l-proċess kollu iktar kmini dan kien ikun aħjar. Iżda xorta waħda rridu nagħmlu l-affarijiet meta jkun possibbli. Il-Kunsill u t-Task Force ta' Survar Rampoj għadhom ma temmawx xogħolhom ukoll nixtieq infakkarkom għadhom ma informawniex fuq il-konklużjonijiet u issa l-Parlament jinsab f'pożizzjoni biex jitkellem vuċi b'saħħitha fuq dan. U nixtieq inkun ċara hawnhekk li dan imur li lin il-pakket leġislattiv li resqet il-Kummissjoni. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd li ippermettilna illum namlu pass importanti li nleħnu l-vuċi tagħna b'mod maqut fil-Parlament Ewropew. Grazzi. Thank you very much. So... Grazzi. Issa naddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna l-votazzjoni l-ewwel net emenda bil-fom fuq il-paragrafu wieħed li hija appoġġata mill-PPE mill-ALDE l-SND u l-ħodor u jgħamenda emenda bil-fom ir-rapporter dawk li huma favuri jollu idejhom. Kontra astenzjonijiet għaddit. Imbagħad it-test reġjonali tal-paragrafu 2 oriġinali tat-test 2 favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 3 favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 79 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda erba' favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 80 favur kontra astenzjonijiet addit. Emenda 81 favur kontra astenzjonijiet addit. Emenda 83 b'emenda bil-fom mir-rapporter dok favur kontra astenzjonijiet Għaddit. Dan kien votazzjoni fuq l-emenda 83. L-emenda 82 waqat għaliex għaddit l-81. Mela, għaddejna l-emenda 83 bil-memda bil-fom, issa wasanna fuq la bozza kompromess A b'emenda bil-fom mis-soċjalisti biex ninkludu referenza għall-artiklu 184 wieħed eh, erba' tminja tal-kompromess. Dak li huma favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Mela issa ngħaddu għal kompromess B, dak li huma favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet ukoll. Issa ngħaddu għal kompromess C fejn għandna votazzjoni maqsuma. L-ewwel parti hija test kollu mingħajr il-kliem boat u mingħajr excessive surplus. Imbagħad it-tieni parti huma dawn il-kliem imdaħla. Mingħajr dawk il-kliem mela favur kontra astenzjonijiet għaddit u t-tieni parti mbagħad dawk li huma favur li dawn il-kliem jiddaħlu favur kontra astenzjonijiet jidher li għaddit. Peter President. Naddu issa l-emenda 94 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 95 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Imko 6 hija koperta mela issa ngħaddu għal kompromess D. Votazzjoni maqsuma l-ewwel parti hija test mingħajr il-kliem partikolari għal zona eura u t-tini parti um, dawn il klimi mdaħla. l ewel parti favur, kontra, astensjonijiet, għaddit u t-tini parti dawn il klimi mdaħla favur, kontra. Għan konna namlu verifika. Votazzjoni miftuħa? Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa. Votazzjoni maluqa. mela 20 favur, 19 kontra, mela għaddiet. Issa naddu għall-emenda 104 b'emenda bil-fom dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 105 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 106 b'emenda bil-fom li tieħu post ċertu partijiet ta' test favur kontra astensjonijiet għaddit ukoll. Issa ngħaddu għall bozz ta' kompromess E dawk li ma favur jollu idejhom kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess F l darboħra votazzjoni maqsuma l-ewwel parti binajr il-klim u konsultazzjoni mal-msieħba soċjali u t-tieni parti tinkludi dawn il-klim. L-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet ukoll. Issa għal kompromess ġe. Għal darbohra l-żewġ partijiet, l-ewwel parti ma fiex il-klim tlet livelli sa economic landscape u t-tini parti tinkludi dan il-klim. Dawk li huma favur l-ewwel parti, kontra astensjonijiet. Għaddiet it-tini parti favur kontra astensjonijiet għaddiet ukoll. Issa naddu għall emenda anzi għat-test oriġinali tal-annes numru 1. Favur kontra astensjonijiet għaddiet Imko disa, dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet, namlu verifika fuq imko disa. Mela maddiċ. 18 favur 20 kontra. 117 ġitir tirata, mela sa imko 10 favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Il-test oriġinali, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 118, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Mkoħdax, eh, koperta, mela, issa, għanna test oriġinali, le, anzi, l-emenda tal iż għaddit, mela kompromess, i għal darboħra f'żewġ partijiet, l-ewwel parti mingħajr l-ewwel parti bil-klim, it-tieni parti mingħajr, l-ewwel parti favur kontra estensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra estensjonijiet għaddiet ukoll. Issa l-kompromess je favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa naddu għal 124 b'emenda bil-fom għal raġunijiet tekniċi favur kontra astensjonijiet għaddiet test oriġinali tal-indiċi 14 favur kontra astensjonijiet għaddit, 125 favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess K, k, l-ewwel parti partikolarment dawk fiż-żona euro, l-ewwel parti u tieni parti b'dawn il-kliem. Dawk favur l-ewwel parti kontra astensjonijiet għaddit u t-tieni parti favur kontra astenzjonijiet namlu verifika fuq din tajt il-President. Nabbozz ta' kompromess L Favur kontra astensjonijiet għaddit ukoll. Emenda 133 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Il-test oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddit. Emplu wieħed favur kontra astensjonijiet għaddit. Empl tnej koperta. Empl 3 koperta. Empl erba favur kontra astensjonijiet għaddit għaddit, empl 5 koperta, empl 6 favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Empl 7 favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Empl 8 favur, koperta, anzi empl 9 favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Empl 10 favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Empl 11 favur, kontra, kontra assenzjoniet għaddit M12 koperta M13 favur kontra astenzjonijiet maddiċ M14 favur kontra astenzjonijiet għaddit M15 favur kontra astenzjonijiet maddiċ M16 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 134 favur kontra astensjonijiet maddiċ, il-test oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddiet. La bossa kompromess M, dawk li huma favur kontra astensjonijiet għaddiet ukoll. Kompromess N favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess O favur kontra astensjonijiet għaddiet. 143 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess P favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 148 favur kontra astenzjonijiet. Naħseb għaddit ukoll. Iva, kompromess E. L-aħħar talba għal votazzjoni maqsuma l-ewwel parti li tibda minn establish u tkompli sa' pace. U t-tini parti mbagħad hija t-tini nofs. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet ukoll. Issa naddu għal kompromess R L-ewwel parti tibda minn tistabilixxi sa l-livell tal-Unjoni u t-tieni parti hija l-aħħar parti wara l-semicolon. Tibda minn in addition. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi wkoll. Kompromess S. L-ewwel parti mingħajr il-klim fiħdan żona euro favur kontra astenzjonijiet Għaddit it-tieni parti sa fiħdan zona euro favur kontra astenzjonijiet għaddiet ukoll. Kompromess te, dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mija wieħed u favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess u Namlu verifika fuq xiex tajt il-President, fuq 171, Iva namlu verifika mela fuq 171. Le, dik tħasret u mux ġitir tirata muqqaċ Kulħat vota mela għal 171. Maddiċ, 6 favur 34 kontra. Abbosta kompromess u favur kontra astensjonijiet għaddit. 171 b'emenda bil-fom favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 177 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emp 17 favur kontra Astenzjonijiet. maddiċ. 178 favur kontra astensjonijiet għaddit. 179 favur kontra astenzjonijiet. namlu verifika fuq 179. Għaddiet. 21 favur, 20 kontra. 180 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 182 favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Imko 15 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 181 favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 183 ja zida favur kontra stenzjonijiet maddiċ, 84 favur kontra astenzjonijiet namlu verifika fuq 184. Tmintax favur, 21 kontra maddiċ. 185 favur kontra astenzjonijiet għaddit 186 favur kontra astenzjonijiet maddit. L-abbozz ta' kompromess V, bżewġ partijiet l-ewwel parti mingħajr il-klim iż-żid sa' zona euro u t-tieni parti. Issa l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit, issa t-tieni parti fil-klim fuq zona euro favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess V, favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromess x issa la bossa kompromess x emenda bil-fom li tajt li u jowi t-parteċipa u tiħusem mal-Kommissjoni fi xol tal-Ekofin tal-Grupp Euro, eccetera. Qed naċċettaw din l-emenda bil-fom? Tajja pwis, mela dan ħajkun l-abbozz ta' kompromess xe, minnajr il-finali, nivotaw favur kontra stenzjonijiet taddi. Għax din kienet emenda bil-fom u mhux votazzjoni maqsuma. Issa, emenda wieħed favur kontra stenzjonijiet maddiċ. 196 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Imko batax, favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Il-test oriġinali favur kontra astenzjonijiet taddi. Abbozz ta' kompromess Y favur kontra astenzjonijiet taddi. niprofa nifhem tajt il-President din hija emenda bil-fom jew votazzjoni maqsuma. Votazzjoni maqsuma. Tajb wisq l-ewwel parti hija bit-test mingħajr eh, sa iġi debt restructuring u mbagħad it-tieni parti tinkludi dan il-kliem. L-ewwel parti favur kontra stenzjonijiet tgħaddi u it-tieni parti issa favur kontra astensjonijiet naħseb għajkonna nieħdu namlu verifika. Udo, jek jozbok. Jider li għaw konfuzjoni fuq it-tieni parti u l-votazzjoni ta' t-tieni parti nixtieq li nirrepetuha jekk jozbok. Ċara fil-votazzjoni jekk il-plus jew il-minus tirreferix għal tnaħħija tat-test jew nkella ninżommu t-test. Ma nafx kemm kienet ċara fit-tieni votazzjoni li għamilna. Kollegi forsi ma femux so għal xiex kienu qed jivvotaw. Għan votaw xorta għaliex hija rib, Nessina namlu votazzjoni maqsuma, applikajt l-istess raġunament, applikajna t-test minajr dawk il-klim un bat nivvotaw jekk ndaħlu dawk il-klim. Jekk hemm plus fisser li l-klim jiddaħlu u minus fisser li ma jiddaħlux. Inti tixtieq titneħħijam, ġifieri il-soċjalisti huma kontra, mela namlu dan il-vot elettroniku għaliex kien vot rib ħafna. l parti għaddiet issa nivotaw fuq it-tieni parti. Surfeo, Feo, tixtieq titkellem fuq dan jek jogħġbok? President, mela, aħna għedin nivutaw fuq il-fażi li tibdi li tkompli sa dejn sovran. Aħna għedin ngħidu li m'għandniex nappoġġaw din il-frażi. President, Jekk fimtsow dwar l-indikazzjoni tal-President, l-ewwel parti votajna fuq l-ewwel parti, u set nivvotaw fuq it-tieni parti, le fuq l-lista tal-vot. U hemm plus għall-ewwel u tielet parti u għat-tieni parti hemm il-minus u għalhekk ħan nivvotaw fuq it-tieni parti. Qabel votajna fuq l-ewwel u t-tielet parti flimkien. Jiena kull ma kelli żewġ partijiet, kelli kollox ħlif il- parti ta' rizoluzzjoni, mbagħad nagħmlu t-tieni parti ta' rizoluzzjoni separatament u din hija xi importanti ħafna għat-test. Issa kulħadd għandu l-affarijiet ċara qudiemu, niftħu l-votazzjoni għal darba oħra biex niverifikaw jekk tidux dawn il-kliem imdaħlin. Plus tfisser li tridu dawn il-kliem, ma tfisser li ma tridux dawn il-kliem. Votazzjoni miftuħa. Jider li ovvja li dawn il-klim mux imdaħlin minn votazzjoni. Tajjeb nistaw naddu issa għall-emenda 208 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Budġ 2 favur kontra astenzjonijiet taddi. Budget 3 favur kontra astenzjonijiet taddi. 209 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Test oriġinali, favur, kontra, astenzjonijiet taddi. 210, favur, kontra, astenzjonijiet <coughs> taddi. Kompromess ZA, favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Kompromess ZB, favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Issa 220 favur kontra astensjonijiet taddi. 221 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess ZC favur kontra astensjonijiet taddi. 225 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Abbossa kompromess ZD favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess ZE b'emenda bil-fond minn ħadar biex ninkludu l-klim wara t-tassazzjoni tan negozju Fil-waqt li namlu aktar proċeduri estensivi kontra il-kompetizzjoni tat taxxa ġusta u tkabbir automatiku ta' skambju ta' informazzjoni. L-emenda bil-fom ta' ċettawa ma tiġi mela nivotaw b'din l-emenda bil-fom. Favur kontra astenzjonijiet taddi. Issa naddu għal kompromess ZF żewġ partijiet l-ewwel partija test binajr il-kliem li ninkludu l-possibilità l-ħolqien tal-twaqif tal-ICT u t-tieni parti tinkludihom. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi. It-tieni parti bil-kliem tinkludihom favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 235 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Tikolli not il-koordinaturi flok li dejn mhux suppost nimxu hekk, tajt president Issa l-emenda budget erba, koperta, anki ħamsa, issa nivotaw fuq imko 20. Favur, kontra, astenzjonijiet, taddi, imko 21, favur, kontra, astenzjonijiet, ma taddix. Kompromess ZG, l axar talba tal-ħar minuta tal-votazzjoni maqsuma l għal parti bit-test mingħajr il-kliem li tibda minn NDSS u tispiċċa sa fiscal imprudence u t-tieni parti tinkludi dan il-klim. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi u t-tieni parti dak li ma favur kontra astensjonijiet naħseb li maddiċ iżda aħjar nagħmlu verifika. Naf li hemm astensjonijiet iżda Aħjan nivvotaw, nċaraw l-affarijiet. 12 favur, 17 kontra, 11 l-astensjoni. Issa, naddu għall-emenda 241 favur kontra astensjonijiet taddi, 242 favur kontra astensjonijiet taddi, 243 favur kontra astensjonijiet taddi, 244 favur kontra astensjonijiet taddi 245 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Empl 18 favur kontra astensjonijiet naħseb maddiċ iżda mhix ċara mela nagħmlu verifika. tajpwis, maddiċ fil-fat. 19 favur, 20 kontra, tajb li verifikajna. Imp 19 issa, favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. 23 koperta, mela issa, il-test oriġinali IVA, tal-paragrafu wieħed, inċis wieħed, testatura seba, favur, kontra, astenzjonijiet. Taddi, La bossa kompromess ZI favur kontra stenzjonijiet taddi. Test oriġinali tal-paragrafu 1 inċis 3 favur kontra stenzjonijiet taddi. 249 favur kontra stenzjonijiet taddi. 250 hija inammissibbli mela test oriġinali issa favur kontra stenzjonijiet taddi. 251 favur kontra astensjoniet. maddiċ, test oriġinali favur kontra astensjoniet. taddi. 252 favur kontra astensjoniet. maddiċ, test oriġinali favur kontra astensjoniet. taddi. 253 favur kontra astensjoniet. taddi, 254 favur kontra astensjoniet. taddi. Issa, l-opinjoni ta' Afko f'żewġ partijiet, l-ewwel parti mingħajr il-kliem li l-żviluppaw l-idea tal-riforma ta' trattati u t-tieni parti tinkludi dan il-kliem. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi u t-tieni parti bil-lingwaġġ ta' trattati favur kontra astensjonijiet taddi wkoll. Issa il-kwotazzjonijiet wieħed u tnejn test oriġinali favur kontra stenzjonijiet taddi, l-emenda wieħed favur kontra stenzjonijiet maddiċ, il-test oriġinali favur kontra stenzjonijiet taddi. Issa l-kwotazzjoni tlieta għal-Kumitat tal impigi taddi li anzi koperta l-emenda tnejn issa favur kontra astenzjonijiet namlu verifika fuq l-emenda tnejn, jekk jġobkom. taddi. Mela, l-oħrajn jaqaw naddu għal kotazzjoniet minn 5 sa 13, test oriġinali favur kontra stenzjonijiet taddi, employment fuq il-kotazzjoni 5 favur kontra stenzjonijiet taddi, emenda 5 favur kontra stenzjonijiet taddi, Issa, kwotazzjoniet minn 15 33 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 6 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 7 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 8 kompatibli favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 9 favur kontra astensjonijiet taddi. 10 favur kontra kontra astensjonijiet taddi. A koperta emenda 11 issa favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 12 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 13 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 14 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 15 favur kontra astensjonijiet taddi. 16 favur kontra astensjonijiet taddi, 17 favur kontra astensjonijiet taddi, empl B favur kontra astensjonijiet taddi, 18 favur kontra astensjonijiet taddi, 19 favur kontra astensjonijiet taddi, 20 favur kontra astensjonijiet taddi, 21 favur kontra astensjonijiet taddi, 22 favur kontra astenzjonijiet taddi. Issa la bosta kompromess ZJ favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 24 favur kontra astenzjonijiet taddi. L-opinjoni ta' employment ċe favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess ZK favur kontra astenzjonijiet taddi. 32 favur kontra astensjonijiet taddi 33 favur kontra astensjonijiet ma taddix de favur kontra astensjonijiet taddi. la bozz ta' kompromess ZL favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 37 favur kontra astensjonijiet taddi. 38 favur kontra astensjonijiet taddi. Imko wieħed favur kontra astensjonijiet taddi. L-abbozz kompromess ZM f'żewġ partijiet, l-ewwel parti kollox minn weres sa' persjud u t-tieni parti mingħajr dawk. Favur l-ewwel parti, tieni eh, kontra astensjonijiet taddi, t-tieni parti favur kontra astensjonijiet taddu ukoll. Emenda 47 favur kontra astensjonijiet taddi. 48 favur kontra astensjonijiet taddi. Abbozz ta' kompromess ZN favur kontra astensjonijiet taddi. 53 favur kontra astensjonijiet taddi. 54 favur kontra astensjonijiet taddi. Imkot li ta' kaperta Irridu nivvotaw fuq it-test oriġinali, Iva, mela fuq test oriġinali tal-premessa I. Favur, kontra, astensjonijiet taddi, 55, favur, kontra, astensjonijiet taddi, 56, favur, kontra, astensjonijiet taddi. Abbozza kompromess ZO, favur, kontra, astensjonijiet taddi. Emenda 62 favur kontra astensjonijiet ma taddix 63 favur kontra astensjonijiet taddi afko wieħed favur kontra astensjonijiet taddi afko 2 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 64 favur kontra astensjonijiet taddi. Issa. Naħseb li 65 issa. Iva, favur kontra astenzjonijiet di, 66 favur kontra astenzjonijiet du kol. Kompromess ZP, favur kontra astenzjonijiet di, kompromess ZE, favur kontra astenzjonijiet di. L-opinjoni ta' imko. nżid il-klim fl-aħħar favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 74 favur kontra astenzjonijiet taddi 75 favur kontra astenzjonijiet taddi 76 favur kontra astenzjonijiet taddi 77 favur kontra astenzjonijiet taddi 78 favur kontra astenzjonijiet taddi Budget A koperta, budget B favur kontra astensjonijiet. Anzi, namlu verifika. Budget B nerġaw nivotaw, Favur kontra astensjonijiet taddi. Budget C favur kontra astensjonijiet taddi. Budget D favur kontra astensjonijiet taddi u koll. U l-aħħar emenda bil-fom il-rapporter appoġġata mill-gruppi kollha għal premessa ġdida favur kontra astenzjonijiet taddi koll. Issa naħmdu votazzjoni elettronika fuq it-test hekk kif ġie emendat. Votazzjoni miftuħa. Tnej u tletin favur, sitta kontra, tlet astenzjonijiet. Nifirħu l-sur Feo. we are Tajb wis, naddu issa għal punt numru 10. Votazzjoni fuq Rapport Stein. Ma nistawx namlu blok vote tajt il-President. Kollox li femenda erba'. Jiddispeċini l-soċizmu eh, xie jamlu pal-oħrajn. Paragrafu wieħed favur kontra stenzjoniet taddi. Emenda wieħed favur kontra stenzjoniet taddi. Emenda tnej favur kontra stenzjoniet taddi. Paragrafu tnejn favur kontra stenzjoniet taddi. Emenda tlieta favur kontra stenzjoniet taddi. Paragrafu tlieta favur kontra stenzjoniet taddi. Paragrafu 4 favur kontra astensjoniet taddi. Emenda 4 favur kontra astensjoniet taddi. Paragrafu 5 favur kontra astensjoniet taddi. Paragrafu 6 favur kontra astensjoniet taddi. Paragrafu 7 favur kontra astensjoniet taddi. Test kif emendat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 innovazzjoni, finanzjament innovativ fil-vel dinji Ewropew, Issin rappodimata, jekk joġob komiks tħallu il-kamra, għamlu dan bil-kwid. Għani jekk joġbok. Thank you, Sharon. Shall I start? Grazie, Sharon. Nista nibda side if they're speaking. Jek ċidu titkellmu tkellmu barra tajt il-presidenza biex għani tkun tista' titkellem. Okay, Annie. Permettu li nibda billi najt id-dibattitu fuq finanzjament innovattiv mhijiex biss dibattitu Ewropew imma huwa dibattitu anka fl-Istati Membri. U issa saret ħaġa topika b'riżultat tal-kriżi finanzjarja li uriet il-limiti ta' finanzjament tradizzjonali u ħtieġa li jkollna finanzjament innovattiv. Għanna zewċ raġunijiet għalfejn din il-kwistjoni topika fil-prezent. L-ewwel net hemm bżonn il-insibu ejjun ġodda ta' finanzjament għal dak li għandu x'jaqsam proġetti komuni prinċipali bħal ġlieda kontra tibdil fil-klima, żvilupp globali, jew implementazzjoni tal-Aġenda 2020 u anka li nilqaw l-sfidi ta' din l-Aġenda. Din minnaħa waħda, sa minna l-oħra. Il-kwistjoni hija topika għaliex hemm bżonn nirrispondu għal tħassib ta' ċittadini. ċittadini xtiqu jaraw fej xaħjar ta' piżijiet marbuta mal-krizi. ċittadini u li dawk responsabbli għal-krizi eh, iħallsu aktar. Għanna żewġ indikaturi oħra li naħseb li huwa rilevanti għal-Parlament Ewropew kif ukoll il-Komitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Monetari. L-ewwel nett. Id-dibattitu dwar finanzjament innovattiv u għanfassal sabiex jaqqat flimkien għafas finanzjarju ktar ambizju u għafas regolatorju sabiex niproteġu l-interessi tal-investituri kif ukoll tal-konsumaturi. U kol sabiex nizguraw illi sistema finanzjarja u monetarja taħdem mod eh, kif suppost. Aspett ulterjuri hija diskussjoni li għanna palissa fiħdan l-Unjoni Ewropea fuq it-tisħiħ tal-governanza ekonomika. Ed-dibattitu li għanna l-lum għandu jseħ f'dan il-kontest. E permettu li nissa najt kemtejn fuq minn fejn kif wasanna hawnhekk. Il-Parlament Ewropew u dokument tal-Parlament Ewropew u għabbażat fuq dokument tal-Kummissjoni Ewropea dwar strumenti finanzjari innovattivi illi jaqgħu ta' tliet kategoriji Nabannet strumenti bħatra taxxa fuq tranzizzjoni finanzjarja, transazzjoni finanzjarja. U l-bank li taxxi tal-banek u koll miżuri li marbuta mal-klima l inkludu wkoll fatturi bħal taxxa fuq id-diossidu tal kambonju per eżempju, kif ukoll it-tielet kategorija finanzjament marbut mal-iżvilupp. Għabbażi ta' rezoluzzjoni adottata mill-Parlament xi sena ilu, meta l-Kommissjoni intalbet tagħmel valutazzjoni tal-impatt, fuq taxxa fuq tranzazzjoni finanzjarja Incidentalment dan ukoll dan l-istudju sissa ma sarx. F'Ġunju studju tal-Konsil semma numru ta' miżuri marbuta ma' tassazzjoni fiħdan il-qasam ta' share trading u fil-fat il-presidenza belġana tqis li dil kwistjoni hija waħda prioritarja. Kontribuzzjonijiet tal-banek u tranzazzjonijiet finanzjarji u taxxa fu tranzazzjoni finanzjarja semmew anka mill-Ministri Belġani f'żewġ laqat konsekutivi tal-Ekofin. Il-mistoqsija i li ma strument ta' innovazzjoni finanzjarja ser nazlu. Apparti il-prioritajiet tagħna u l-għażliet tagħna, għandna wkoll mistoqsija ulterjuri Ġveri s-sena għamlu bitħul. Mitħul illi ġej minn daw li jun ġodda ta' finanzjament. Għanna opinjoni tal-Komitat ITRE fuq it-taxxa fuq il-karbonju u l-Komitat għall-Iżvilupp qed iħejji appozz ta' opinjoni taħt kooperazzjoni mill-qrib mal-komitat tagħna fuq finanzjament innovattiv marbut mal-żvilupp. Il-kwistjoni ta' taxxa kienet fil-qalba tal-diskussjoni fi żminijiet reċenti. U jiena ħerqan ħafna sabiex ħerqan ħafna sabiex nisma' l-opinjonijiet tagħkom. il dibattitu huwa miftuħ. Is-settur bankarju. ilu għal żmien twil jiġi trattat b'mod ġentili zzejiet sassa. ħaġa paradossali fid-dawl tal fatt illi il-settur bankarju għandu responsabilità kbira fil-krizi u koll fid-dawl ta' l-sforzi finanzjari illi kellhom jinħarġu eh, mill-bwit pubbliċi. Nimmiex ħaġa ġusta anka fajnejn iċ-ċittadini. U hemm bżonn namlu xi ħaġa sabiex il-bankari ħalsu wkoll. Short selling, kommerċ fuq frekwenza għolja dawn l-affarijiet għandhom jiġu jew projbiti jew inkella regolati tibmu taħjar. Dana kollu għandna narawh fil-kontest tal-qafas regolatorju il-ġdid illi żviluppajna nittama illi kulħadd jaqbel illi għanna nfittxu ftejim fuq livell ta' g fuq taxxa fuq il-tranzazzjonijiet finanzjarji. Il-Parlament kif ukoll il-Kunsill hemm bżonn jiddeċidu se tagħmel l-Unjoni Ewropea jekk ma jkunx hemm ftehim fuq livell ta' g Jiena naħseb li huwa tajjeb ħafna illi nitkellmu favur soluzzjoni globali. Ma, ma tkunx ħaġa tajba illi ma jkonniex soluzzjoni Ewropea immedjata. Taxxa fuq tranzazzjoni finanzjarja iġġib maħa numru ta' ostakli, ostakli li rridu nelbu. Hemm ħafna mistoqsijiet marbuta ma' l-impatt fuq il-kompetitività tal-Ewropa. U ġi provat ċentifikament li meta s-suq ikun organizzat tajjeb u li t-taxxi ma jkunux olja wisq, Esso jispiċċa jkun attraent minħabba trasparenza tiegħu u l-organizzazzjoni tajba tiegħu mal mela allura ir-riservi u l-ostakni tekniċi jistgħu jiġu meluba b'mod aktar faċli. Fuq il-kwistjoni tal-bilanċ ġeografiku u l-fatt illi servizzi finanzjarji huma konċentrati f'numru żgħir ta' stati membri, Naħseb illi għal dan il-rigward nistaw najdu illi il-parti l-kbira ta' tħul minn taxxi ta' din ix-xorta għandhom morru lura lejn l-istati fejn dawn is-servizzi huma konċentrati. Jiena naħseb illi dan jista' jindirizza il-punt tal-bilanċ ġeografiku. Imbagħad hemm numru ta' kwistjonijiet tekniċi imma jiena nemmen illi billi dan jirrapprezenta il-bidu tad-dibattitu nista sempliċement ngħid illi nilqaw il-fatt li l-Parlament Ewropew qed jieħu azzjoni għabbażi ta' dokumenti tal-Kommissjoni. dana kollu ma nix neħlu fuq kwistjonijiet tekniċi. Ovvjament, iva, dawn irridu jiġu solvuti, dana kollu ma naħseb illi edin friskju illi ma nindirizzawx dak li rridu nindirizzaw il-kwistjonijiet tekniċi mandomx jintużaw bħala skuża illi tatti nuqqas tarida politika. Zewċ strumenti oħra ulterjuri għal settur finanzjarju huma taxxa fuq il potenzjal ekonomiku FAT u anka il-taxxi marbuta mal-banik. Dan mhuwiex l-istess ħaġa bħal taxxa fuq tranzazzjonijiet finanzjarji ġifieri l-FTT. It-taxxa fuq l-attività finanzjarja u il-taxxi bankarji huma taxxi fuq il-profit. U għal daqstant ma jiksbux l-istess livell ta' kontroll fuq l-istabilità tas-suq bħalma tagħmel it-taxxa fuq tranzazzjonijiet finanzjarji. Irridu niddeċiedu x'inhuma l-miri tagħna. Irridu finanzjament innovattiv sabiex nintaxxaw il-profitti jew inkella irridu li din it-taxxa tkun mezz kif niksbu bilanċu u naqsu l-azzjoni spekulattiva fuq is-suq. Fuq taxxa fuq il-karbon kemm tejn fuq din ukoll, Parti sinifikattiva tal-settur ekonomiku jaġixxi b'ta' skoraġni lejn il-miri klimatiċi u ambientali. Din hija ħaġa nġusta anke f'termini ta' tassazzjoni. Hija ħaġa inġusta jekk ċertu setturi biss ikollhom jużaw il-prinċipju ta' minn inġġes iħallas. Wara kollox ninsabu fazi li noħol u xolit ekoloġiċi u it-taxxa fuq il-karbonju tajna ħafna dan ir-rigward. Din hija kwistjoni li ma ġietx solvuta mill-iskema ta' skambju ta' emissjonijiet. Mod partikolari, hemm bżonn illi inħarsu lejn tassazzjoni fuq il-konsum tal-enerġija. Fuq l iżvilupp għanna l-opinjoni tal-Komitat Devi U għek kifet nimxu lejn abbozz ta' rapport se jkonna wkoll opportunità li niddiskutu dan. Grazzi għandi xi numru ta' kellima għal xedow rapporters l-ewwel Oli Schmidt, Treġek u Sur Lambert, mbagħad Eileen u Provanx. Ugo għaw xi oħrajn? u lejk joġbuk. Grazzi ħafna u grazzi ħafna u kol ta' dan il-dokumenta ħidma. Naħseb il-bekket nibdew battitu ġdid f'dan il-komitat din hija kwistjoni diffikulta diffiċli u komplikata, il-finanzjament innovattiv Ejja frażi kemm xejn suspettuża ngħidin. Ma tan ġobnin fil-fatt. Ma danna kollu naħseb li qegħdin nittrattaw ħafna kwistjonijiet hawnhekk u permettu li nibda billi ngħid li rridu bażi tat-taxxa soda, danu li rridu jekk danu li rridu għandna bżonn ukoll tassazzjoni li tkun saħħitha. Imbagħad nistgħu niskludu tassazzjoni fuq il-karbonju għaliex din hija bażi ta' taxxa li qiegħda tittiker biex ngħidlek. Jiena naqbel illi l-iskema ta' skambju ta' emissjonijiet ma solvitx il-problema ta' taxxa fuq il-karbonju anke jekk iridu noħol u xorit ekoloġiċi dan mhuwiex biżejjed, imma joġobni il-konċett ta' minn inġi seħallas anka meta nqis il-vjaġġar lejn Brussell. Dan il-prinċipju jagħmel sens fil-fatt. Jekk nixtiequ tassazzjoni taxxa illi tappoġġa il-problemi fid-dinja li qiegħda tiżviluppa, jekk dan l-każ, hemm bżonn li jkollna bażi ta' tassazzjoni solida. Jiena naħseb illi l-pajjiżi kif ukoll rappreżentanti jiexu f'daw l-pajjiżi u li jizaw prezenti f'din il-Kamra se għandhom imorru lura f'pajjiżhom u l-gvernijiet jgħidulhom żommu mal-impenji tagħkom viza l-ġnus ma'uda l-G20, eċetera, eċetera. U l om għanna rata ta' 4% ta' UDA fl-Unjoni Ewropea u ftit pajjiżi illi fil-fatt qed o iż-0.7. Rata baxxa xorta din għaliex xina xorta waħda naħseb il jekk il-pajjiżi qegħdin ikunu konformi mal-ftejjimiet fiħdan l-ODA jastamba li kollok taxxa oħra għaliex it-taxxa titħallas mill-konsumaturi u mill-ċittadini. Ħadd ma sejtik xej b'xej ovvjament mill-perspettiva tiegħi dan huma prinċipju importanti ħafna. Fuq it-tassazzjoni li l-koll qed nitkellmu dwarha, jekk l-interpretazzjoni ħarġet tajba għal missur Podimata illi m'għandniex neħlu fuq kwestjonijiet tekniċi illi jaħbinu qas tarida politika li jena ma naħsibx li se noqogħdu ninħlew fuq kwistjonijiet tekniċi hawnhekk. Hija responsabilità tagħna li nisimgħu il dawk illi jemnu illi din tista' tkun taxxa problematika l-ġimgħa li għaddiet kellna diskussjoni u sur trixxe għal illi jaħseb illi problemi huma akbar mill-beneficjari u naħseb illi din hija waħda mir-responsabiltajiet tagħna li mhux biex nisimgħu l-punti pożittivi manka dawk negattivi. Għandi s-sinjura Beres u d-dim il-ġemma li għaddiet votajna fiħdan il-komitat Beres, il-komitat Knin, u għonek favorixxejna taxxa fuq tranzazzjonijiet finanzjari. Tidena għas suspettuża, Sinjora President, manka jienu liberali votajna favur. Imma fl-axħar, il-Kommissjoni għandha tipproduċi studju fuq il-fattibilità li għankan nqisu il jkun hemm livell għal kulħadd u mbagħad fl-aħħar noħorġu b'proposta leġislattiva konkreta u dan għandu jsir fuq livell globali. Dan kien introdott mill-grupp tal-ħodor fl-aħħar mill-aħħar. U kien faċli għal naqsant li nivvota favur. Imma, nishtiq inkun naf jekk il-bqija tal-kollegi hawnhekk jaħsbux illi għandna nwittu triq fl-Unjoni Ewropea u ngħidu li aħna nistgħu nintroduċu din it-taxxa ma nisimgħu x'qed jgħidulna barra l-Unjoni u anke fil-G20 Ek il-risposta hija iva mela allura iżidu s-suspetti tiegħi. Anka din it-taxxa li aċċettajna fil-Kumitat dwar il-kriżi hija kemm xejn diffiċli li taċċetta. Però fil-kontest ta' kompromess, fi spirtu ta' kompromess, aħna minna dan votajna pal grupp liberali. Fuq taxxi bankarji naħseb illi dan huwa dokument illi jipprovdi bidu sot, ma dan kollu dawn it-taxxi differenti jew eh, eh, miżati differenti, levis differenti, naħseb li għanna jkonna għanna nistaqsu kem sejħalsu l-konsumaturi fl-ħar mill-ħar. Hija illużjoni li nemnu illi għanna fond speċjali għal depoziti tal skemi ta' garanziji, għal rezoluzzjonijiet u fond speċjali għall investiment tas sigurtajiet. Ħadd mużej ħallas għal dan. Iva, ħajkonna nħalsnu. Pala ċittadini, pala konsumaturi, pala Ehm, persuni li jużaw il-banek, u naħseb għanna nkunu attenti ħafna, ma tanna kollu. Grazzi ħafna sinura Podimata għal diskussjoni interessanti, għal dokument interim validu. Xtaqt naħlaq billi najt li għanna xie problemi fil-grupp tagħna uħut minna. U ma favur ħafna, mis nsemmijom. Fitċamenti u għanna min huwa kontra ħafna u forsi tista' tara l-istess tendenzi fil-gruppi politiċi l-oħra. Però ħankun onest miegħek nittama li jkollna grupp b'saħħtu wara ir-rapport tiegħek imma bil-liberali qatt ma tkun taf ovvjament. Kollega Limes. Dobrý den. Tak to bylo vtipné zakončení projevu. Iva, kena ċajta tajba ħafna mill-kollega tagħna, kollega Schmidt, illi mhux biss kien hemm diversità fil-femid fi dan il-grupp tal-alde, iżda fl-aħħar mill-aħħar se jiprofa jġib l-appoġġ għal dan ir-rapport. Għaliex nafu kemm din il-kwistjoni hija importanti fil-fema tijaj l-importanza ma tinstabx fil-formulazzjoni iktar fil-natura tat test għalix ħafna se jdependi fuq l-ispirtu tad dibattitu fiħdan dan il-komitat. U irridu nżommuħ f'moħħna dan il-punt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 għaliex il finanċament hekk kienu diskritta hawnhekk. Huwa jew qegħdin jiġifieri eh, insidu t-taxxi. Jew qegħdin nivvintaw taxxi ġodda, allura rridu nkunu onesti fit-terminoloġija ekonomika tagħna. U għanna klim għal dana kollu fit-teorija ekonomika, allora mannix aħna naħbu dana kollu għall iskop ta' korrettezza politika. U għacċar illi minħabba d-diżastri fiskali f'diversi stati membri qegħdin infittxu taxxi ġodda. U se jkun hemm ġlieda ibsa fil-budget Ewropew fil-Kunsill huwa ċar illi hemm blok solidu ta' stati membri fiħdan il-Kunsill li mumiex lesti li ħalsu għal ċerti elementi meta huma għandhom id-diffikultajiet tagħhom nazzjonali ta' taxxa. Allura dik hija dik hija inċentiva waħda għal finanzjament innovattiva issa. Ippermettuli, aħfruli, fil dan it-tip ta' finanzjament hemm bżonn li nżidu t-taxxi għaliex l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea tant saru ambizzjużi li memx iktar finanzjament biex e, eh, jitħalsu ikun hemm il-ħlas għal dawk l-affert li xtiqu jagħmlu. Allura ħadd minna ma nistgħu b'xi mod innaqsu dawn l-ambizzjonijiet u allura rek jeneħtieġu il-finanzjament. Imbagħad naħseb din hija xi ħaġa li rapporter semmit, ġustament tentattiv politiku illi nikkastigaw grupp ta' persuni tal-li u l-krizi finanzjarja, ġifir il-banek u istituzzjonijiet finanzjarji se jkollhom ċerti eh, miżati xinħalsu għaliex il-krizi finanzjarja hija tort tagħhom. Jina madan ma naqbilx iżda nirrispetta l-fatt li fiħdan dan il-kumitat din hija il-fema ewlenija u anki ta' dan il-parlament. Wawnek hawnhekk jiena nara tliet raġunijiet għalfejn xi ħadd jixtieq dan il-finanzjament innovattiv. Ma nafx, forsi qed nizvija xi fil-sujġet, suġġett istajna sorpriż illi il dokument ma jirreferix għall-idea għal possibilità li l-istituzzjonijiet Ewropej jibdew ifadlu xi flus. Forsi għandna nibdew nitkellmu dwar it-tnaqqis tal-budget ġimgħa l-oħra fi Brussell rajna kif stati membri eh, jeħtiġu jkomplu bil-konsolidazzjoni fiskali lura f'pajjiżhom qegħdin narawx qed iseħħ fil-stati membri individwali. Jiena naħseb bħala politiċi aħna ma nistgħux sempliċement ngħidu m'għandix taqsam magħna din il-ħaġa l-istituzzjonijiet Ewropej, l-Unjoni Ewropea jridu jibdew jissikkaw iċ-ċintorin. Hemm skop għal tnaqqis fil-proġetti, forsi inneħħu ċertu aġenziji li madomx meħtieġa. Issa, tifmu nix ħazin jek joġobkom. Minix qed inkun provokattiv intenzjonalment, iżda hemm il-kwistjoni jekk il-Parlament teħtieġ eh, żewġ eh, postijiet fejn tiltaqa' jew aktar. Dak huwa mozzjor kif nistgħu nifrankaw il-flus. Allura l-istituzzjonijiet Ewropej jeħtieġu jibdew jnaqsu l-ispejjeż tagħhom biex bekk innaqsu il-pressjoni għal taxxi ġodda. Ma nixtiex nidħol fid-dettall ta' tassazzjoni ta' transazzjonijiet finanzjari ma nixtiex nidħol fis-suġġett illum għaliex l-esperti safina fejna fjina huma tal-fema illi dina toħloq aktar problemi. Ċertament eh, din il-ħaġa se tkun aktar diffiċli milli aħna nixtiequ nammettu. It-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji hija mezz biex nikkastigaw il-banek. Jena minix wieħed minn dawk illi noqgħod ehm, niġġieled favur il-banek u l-hedge funds. Il-banek mhumiex mhux torta tal-banek eh, li kellna din il-kriżi. Il-kriżi seħħiet għaliex kien hemm problemi u allura m'għandniex aħna mbagħad inwaħħlu issa fil-banek. dwar il-Eurobonds Nasab għanna nistenew l-ekofin għal-Konsil Ewropew biex bekk aħna nisimgħu l-femmit tagħhom. Nixtieq hemm bżonn li nisimgħu il-mexxej Ewropej hija ntuhom iċ-ċans illi jiddibattu din il-kwistjoni. Il-Eurobonds ħaġa iżda it-termini ta' dawn il-bonds hemm ħafna kwistjonijiet marbuta ma' kollu. Biex nikkonkludi, Jina nwiet li rapporter illi se jkun dibattitu fil-grupp ECR minix se ngħid x'inhi l-fema tal-maġġoranza, x'inhu huma dawn il-femiet, aħna se nippruvaw naħdmu miegħek dwar test illi ovvjament ikun bilanċat u li jirrifletti wkoll il-femiet ta' ċittadini ordinarji. Filippi, jek joġbok. Sure, whether one take ċert jekk tekst wieħed jista' jirreflettix il-femit kollha taċ-ċittadini kollha kif qal dan il-kellim, għaliex ovvjament m'hemmx sib wieħed biss fl-Ewropa xi ħaġa li jinħu pjaċir biha wara kollox. Mela, li mm, kolli nuża termini din dan it-terminu, iżda nixtieq nibda billi ngħid li meta aħna diskutejna governanza ekonomika, aħna kellna ħafna membri li jattendew u iżda jiena Eh, nikkundanna n-nuqqas ta' prezenza tal-IPP mat-tanċ għanna eh, membri mill-IPP, inti rapporter jgħat il-kellim, eh, ma nafx, jina għet nara illi għaw nuqqas ta' interess għallura, jridu namlu xaġa fuq il-nefqa, iżda nafu u koll jridu namlu xaġa fuq tħul. U meta l-ikbar grupp għawnek mux jgħat prezenti fl-awla biex niddiskutu dana kollu, jina ovvjament mux Eh, irrabjat, iżda naħseb illi hawnhekk għandna nuqqas attenzjoni għal kwistjoni kritika. Issa, madana kollu ejjew nibdew. Eh, jiena ma naħsibx illi xi ħadd hawnhekk iħobb it-taxxa għal fini ta' taxxa. It-taxxa edem għal raġuni. U palissa hemm raġuni għala jkun hemm l-investiment. Nafu, illi hemm bżonnijiet invest, ta' investiment serji li ma nistgħux noqogħdu nipposponu għom għal 20 sena oħra. Qed nitkellem dwar investimenti biex bekk l-ekonomija Ewropea tkun eh, waħda minn ta' quddiem hawnhekk fis-seklu 20. Nistgħu eh, forsi uh, eh, najminu li aħna mmexxu bit-tnaqqis fil-tnefqa għaliex nafu li wara kollox maħnisser nexxina fuq dan. Allura irridu natu valur għal-kreazzjoni, għal-ħolqin. Allura ninvestu fl-edukazzjoni, fil-riċerka, ninvestu fl-innovazzjoni u anki fl-infrastruttura. Ejja nasbu f'affarijiet bħal per eżempju eh, Smart Supergrid Ewropew biex aħna ikonna l-iskampju ta' enerġija. Nafu li dawn investimenti għal żmien twil u nafu li s-settur privat waħdu mhux se jasal. Aħsbu ftit ukoll għal dak l-investiment tal-channel tal, tal, tal, hemmhekk ovvjament kien hemm bżonn ħafna investiment għax il-privat waħdu ma wasalx. Allura l-investiment m'għandux imbagħad minħal ħar jkun biss pubbliku, nemmnu wkoll l-investiment eh, privat mill-ċittadini, mill-negozji, dawn huma wkoll importanti iżda dan waħdu lanqasmu biżejjed u allura m'hemmx diskussjoni li hemm bżonn li aħna nonfqu u l-investu iżda hemm lok għal eh, ovvjament nofqu situazzjoni fejn nofqu aħjar. U ovvjament irridu nagħmlu hekk mod aggressiv. Iżda dan ma jfissirx li ma nix ninvestu u allura irridu ejjun innovattivi. Nafu wkoll jekk aħna serji dwar il-ħolqien tal-impjiegi, allura jeħtieġ illi nkomplu fit-tnaqqis tal pista tat-taxxa fuq l-impjiegi fuq il-tħul ta' xol nafu illi ma jagħmel sens illi jekk aħna rridu nollu il-kontenut tal-impjegi u nollu l-impjegi, ovvjament mbagħad irridu allura natu valur għax-xogħol lejun, l-enerġija, dawn huwa importanti. U allura nafu li se jkun bżonn nkomplu innaqsu it-taxxa fuq hekk. U dan ifisser irridu nsibu mezzi oħra jekk seri serji dwar dawn bżonnijiet għara, mxej ħażin billi ngħidu li jeħtieġ insibu finanzjament, biex kwistjoni li nikkastigaw il xaħat iżda insibu l-aħjar ejjum. Issa. Jena xtaqt nisħaq u koll kunem sostenibilita fil-finanzjament publiku u ovvjament il-nefqa tagħna trid issir b'mod effettiv u ovvjament l-effettività 100% ma tiżistix forsi tiddejqu li jiena dejjem nikwota l-esperjenza tiegħi fis-settur, iżdejna rajthom dawn l-affarijiet, inħlew ħafna flus u allura naf m'hemmx effiċjenza 100% fin-nefqa iżda Ovvjament, probabilment nistaw namlu kol aħjar fil-settur pubbliku sa' FTT, aħna napoġġaw eh, dak li għu semmi jemmek u Tas-sew aħna nemnu illi l-Ewropa irti kollha rwol ewlieni hawnhekk. Ovvjament, pajjiż waħdu ma jista' jagħmel xejn, iżda hawnhekk għandna bżonn il-critical mass. Ejja nsejħula suq anke jekk is-suq mhux kollox iżda suq ta' nofs biljun ċittadin jiena naħseb illi dana jista' jwettaq FTT U ovvjament, allura rdu noqgħdu attenti, nkunu intelligenti fil-mod kif inwettqu dan, u naħseb aktar ma nkunu sempliċi aktar aħjar għaliex jekk din l-FTT tkun komplessa, allura mbagħad ikollna problemi, ma rridux hekk. Allura din tkun ħaġa sempliċi ħafna u din naħseb tkun xaġa li toġob li sijar u liberali it-twettiq ta' FTT huwa forsi l-aktar taxxa effettiva dak nixaqsam in-nefqa. Il-nefqa għall-implementazzjoni huwa ridikola meta aħna mbagħad inqablu eh, tassazzjoni fuq it-tħul l-FTT din hija xi ħaġa li hija relativament faċli biex eh, ta' nagħmlu u anki ma nafux ħafna flus. Issa tassazzjoni fuq eh, l-enerġija ma fimx dak li smajna li din it-tassazzjoni se tgħid. Iżda din qiegħda hemmhekk ukoll biex tiffinanzja xi ħaġa li hija investiment ta' darba. Irridu din it-taxxa fuq l-enerġija biex nifinanzjaw investiment U għallura dawn iż-żewġ offerti morru flimkien nużaw it-taxxa tal-enerġija biex nifinanzjaw parti minn dawn l-investimenti li jiena semmejt sabiex eh, din it-taxxa mbagħad tejb. U allura dawn l-affarijiet jorbtu flimkien. Jekk ikunu innovattivi, allura kif nista' ngħidha din? Inkunu aktar armonizzati jew konna wkoll aktar ehm, xogħol relatat għaliex allura jina l-klassifika dana kollu bħala parti mill finanzjament innovattiv u neħtiġu dana kollu għaliex aħna il-kolla kemm aħna eh, m'għandniex inħallu din il-kompetizzjoni tax-taxxa li għaddejja. Nista' ngħid ukoll li ġlida kontra l-frodi tat-taxxa u hija innovattiva wkoll bħala ħaġa ma tantx qegħdin nitlu fiha din il-ħaġa, però mhux se noqgħod nitfa' fid-dettall lissa. Nikkonkludi billi najt il hemm xi konsiderazzjoni ġenerali wkoll. L-ewwel nett, Ma rridux nibbilanċaw biss il-finanzi pubbliċi. Ħanuża kelma u aħna l-ħodor ma tantx nużaw din kelma irridu nitkellmu dwar il-kompetitività Ewropea. Ejja naraw il-mijiet ta' biljuni li ċ-Ċina qiegħda tinvesti bħalissa. Mhux għada, illum qed tinvestihom. Ukoll eh, li tiħu enerġija nukleari, jkun hemm enerġija rinnovabbli u anki fil-investiment fil-karozzi elettriċi. Ejja nqisu x'qed jagħmlu. Jiġifieri jridu aħna naqgħu lura bħala Ewropa, aħna rridu nsiru xi mużew jew irridu nkunu fuq qudiem f'dawn l-elementi. Allura jiena nasel it-tieni ħaġa. allura biex nkunu biex nagħmlu hekk irridu nkunu innovattivi. Issa, konċett ieħor li ħafna drabi jissema unek fil-komitat unek. Ġifiri, il-level playing field, situazzjoni ndaqsa l-kulħadd. Sħbib dan din ħaġa ma t-sistix, eh, situazzjoni ndaqsa ma t-sistix, jekk ma jkollniex governanza globali, u nafu u koll li tfal ta' tfal l-anqas mu u dawn l-affarijiet. M'hemm situazzjoni ndaqs. Din tfisser bażikament standards ta' sigurtà soċjali bħal mem miċ-Ċina. U ma naħsibx li rridu din it-tip ta' situazzjoni ndaqs Allura, jikana kontenti li l-Europa tkun fuq d-din biex ikonna eh, suq ta' soċjali, ta' social market economy, allura jekk aħna rridu nkunu fuq qoddim biex namlu il-bidla biex ovvjament it-taxxa tmur mill-xogħol għal bnadi oħra, allura ovvjament irridu naħsbu mod ieħor. Ukoll nixtieq inwieġeb għal mistoqsija li ole saqsa. Iċ-ċittadini se jħallsu? Iva, din hija mistoqsija importanti għaliex għandna żewġ kustjoni ta' hawnhekk. L-ewwel għandak għandek il-ġustizzja. Iċ-ċittadini qed ħalsu diġà u qed ħalsu tajjeb ħafna għal din l-ekonomija tal kazino biex ngħidu hekk. Aħna diġà din ħalsu u meta ngħid aħna MEPs forsi iva forsi aħna ma nħallsux ħafna mhux aħna li l-iktar mill-quta minn din il-ħaġa, għallura ċ-ċittadini kollha qed iħallsu tiħallsu prezzoli. Allura, dan il-ħlas. Jista' jkun aktar ġust, aktar effiċenti, allura dwar ġustizzja tat-taxxa. Din hija kwistjoni ewlenija. Aħna qegħdin nittaxxaw l-affarijiet it-tajbin, allura f'dan is-sens it-taxxa fuq is-settur finanzjarju illi jagħmel wis kienet jagħmel wis profit u kien qed inaqqas il-valur milli iżid il-valur tal-ekonomija, allura ma nasibx li dan huwa kastig iżda kwistjoni ta' ġustizzja. Mbagħad punt ieħor u hawnhekk ah, naraw eh, l-effiċenza. Iċ-ċittadini naħseb ikunu kontenti li jħallsu ġadarba jgħu valura flusom, ma jdequx iħallsu jekk ikollhom edukazzjoni tajba, infrastruttura tajba, ekonomija kompetittiva. Mbagħad hemmhekk ma jdequx iħallsu, iżda meta jaraw riżultati il-setturi pubbliċi jistgħu jtajbu din situazzjoni iva, definitivament iva, u żewġ affarijiet imorru flimkien. Iżda, Meta nitkellmu dwar governanza ekonomika, ma sawx nifukaw biss fuq in-nefqa bis-sens irridu nkunu stretti biex niżguraw li aħna wkoll niġbru dħul kif suppost. Punt tal-aħħar mi kellet fakkarni li ma ma sammajtx il reportaġġ pajjiż pajis din ukoll tanti innovazzjoni li ovvjament titkun hemmhekk għax tassew nixtiequ li kulħadd iħallas dak li jrid iħallas. Grazzi ħafna. Wa ma nkunux sodisfatti sakemm aħna jkollna dan il-rapportaġġ pajjiż pajjiż. Arlin. Naħseb ħafna intqal diġa u l-ewwel qed nifraħ lir-rapporter. għal dan il-rapport Iva, din hija kwistjoni li qegħdin niddiskutu fil-Parlament għanna emendi u kol għal budget 2011 dwar dan il-punt tal-taxxa u kol il-Komitat tal-Krizi u kol vota fuq din, din il-ħaġa. Importanti għallura li dan il-Komitat u kol ikun fuq din f'dan id-dibattitu dwar il-modalitajiet u biex bekk b'xi mod eh, naraw kif dana kollu jista' jaħdem. Ikolli ngħid li naqbel ma' Ole Schmidt mod ġenerali eh, min, eh, min jagħmel ħsar għandu jħallas, ovvjament huwa finanzjament innovattiv li ġi żviluppat mis-settur balankarju li wassalna kriżi u maħol u sistema u mbagħad min ħallas it-taxxa kellu jħallas. U allura naħseb li iva kien hemm kawża wara l-kriżi. U Ovvjament huma l-unux istituzzjonijiet li qed jagħmlu l minn din il-kriżi għabbazi ta' minna taħallas it-taxxa u allura ma naqbilx illi din hija xi tip ta' kastig jew retribuzzjoni iżda rridu sa fl-aħħar irridu nisfurzaw is-settur bankarju biex jieħdu responsabilitajiet tagħhom għall-ekonomija aktar wiesa. Din hija l-ħidma tagħna għal dak li nxaqsam ir-riforma finanzjarja ukoll rridu nfakru l nfusna illi din il-bailout li ħalsu ċittadini hija iktar f'sena mill-li tħul illi kien hemm is-servizzi finanzjarji fit-taxxi tal-Ministeri madwar l-Ewropa. l għandek bilanċ kbir irridu nittrattaw. Allura rridu inkatru il-finanzi għas-settur ta' servizzi finanzjarji biex ikollhom approċċ aktar responsabbli lejn il-ġestjoni tal-ekonomija u naqbel ma dak il-kollegi li qalu rridu nżommu f'moħħna il-fatt illi fl-Ewropa għandna settur ta' kompetitività internazzjonali rridu nħarsu dan il-punt. Ovvjament irridu irridu noqdu attenti biex nitu azzjonijiet biex il-settur finanzjarju tan ikun aktar responsabli. U kol għanna skop wisa ħafna unek definut mill-reporter pala bazi ta' diskussjoni hija qiset mhux biss eh, taxxa fuq l-enerġija iżda wkoll il-pajjiżi li qed jiżviluppaw u naf li ħafna kollegi fil-Kumitat ta' Żvilupp ukoll qisu dan il-punt u nistgħu ngħidu wkoll li kieku kellna settur finanzjarju responsabbli allura ma jkun bżonn allura naraw kif aħna nkatru il-fondi għal pajjiżi li jiżviluppaw iżda dan is-settur Eh, ilu jagħmel ħafna ħsara fil-pajjiżi li qed jiddiżviluppaw fi spekulazzjoni. Allora din kwistjoni rridu nittrattaw biex ovvjament ninforzaw il-kwistjoni ta' responsabilità f'settur illi jisu ma jixtieqx jara kemm hu responsabbli mhux biss termini tal-ekonomija Ewropea jistgħu wkoll fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. U jiena kuntenta wkoll is-Sur Lambert semma Eh, xi jridu ċittadini. Iva, iċ-ċittadini qegħdin eh, dimna edin qabilna fid-dibattitu u tajjeb li ngħidu illi ovvjament qed iħallsu darbtejn għaliex qegħdin nintolbuhom mhux biss biex jappoġġaw il-bailout tas-settur finanzjarju permezz ta' sussidi ta' minħala sittaxxa iżda wkoll irridu wkoll innaqsu mill-liħ tagħhom għaliex it-tnaqqis eh, fil-settur pubbliku għal riżultat tal-kriżi u ma nabix ma dawk li jgħidu l-banek u l-servizzi finanzjarji m'għandhom xejn jaqsmu. Fil-fatt eh, ċittadini qed iħallsu darbtejn. U allura hemm bżonn li nwieġbu l dawk iċ-ċittadini li qegħdin jgħidu eh, u anki dawk il- u kol naraw kif nistgħu nintroduċu xi tip ta' tassazzjoni innovattiva u kol, twissija, noqdu attenti għalix forsi ma semmejniex il-kwistjoni tal-loopholes. Naħseb eh, noqdu attenti eh, għal dawk istati membri illi jagħmlu eżerċizzju ta' razzjonijiet pubbliċi li jgħidu li huma favur taxxa fuq servizzi finanzjarji jew xi tip ta' dazzju eh, relatat, iżda naħseb aħna għandna mmexxu dibattitu onest hawnhekk fil-kumitat. Fir-Renju Unit għandna taxxa tal-banek fejn qegħdin ndaħlu ċertu li issa fl-istess eh, lat naraw illi għandna mbagħad minnaħa l-oħra maħniex qegħdin tassew qegħdin namlu il-flus minn din it-taxxa Allura rdu niżguraw illi mbagħad ma jkonix zbilanċ f'bejn it-taxxi għaliex inkella l-pubbliku se jinduna b'dana kollu dan mhux stupidi jafu li jekk nieħdu bit waħda mbagħad ovvjament nieħdu eh, natu boħra u allura sempliċement imma f'dak il-każ nagħmlu eżerċizzju pubbliku fejn ngħidu iva qed nagħmluhom responsabbli iżda mbagħad fir-realtà qed intuhom lura l-flus il-sens bankarju. Allura jiena kont kontenta bil-mod kif ir-rapporter affrontat dan l-aspett iżda huwa xogħol ta' dan il-kumitat li ikun strett ħafna dwar l-għażliet qudiemna iżda wkoll kif mod responsabbli nimxu l-qoddim dan id debattitu u nqisu wkoll xiridu ċittadini aktar responsabilta għas-settur bankarju biex iħallsu huma ta' għamilhom. Xi li mhux qed isir parissa grazzi. Pervan xi kjoġbok. Euh, merci. Beaucoup des choses que je voulais dire ont été dites par... Euh... President, ħafna mill affarijiet intqalu minn Filip Lambert u Eileen u għalek ħanżum fil-qosor. Nishtiq nirringrazzja l-Onorevoli Podimata l-prezentazzjoni fuq il-rapport, nasib li għamlet xogħol siwi ħafna. Iżdija mistaqsija kwistjoni taħraq ħafna fuq il-taxxa u kustinijiet kollha tat-taxxa. Fil-rigward it-taxxa, l-Unjoni Ewropea trattat biss il-VAT u hija ma trattatx l-innovazzjonijiet f'dan il-qasam. L-ewwel dokument li għandna qudiemna jurina biċċar li l-finanzjar innovattiv mhix kwistjoni ta' taxxa biss iżda tkopri wkoll il-kapacità li nifinanzjaw il-ħtiġijiet tal-Unjoni Ewropea. Aħna neħtieġu li jkollna dan id-dibattitu illum għaliex huwa importanti, huwa importanti minħabba sitwazzjoni tad-dejn u dejn pubbliku ta mela diffiċli ħafna li aħna nifinanzjaw l-investimenti pubbliċi u privati li neħtieġu. U dan huwa investiment li neħtieġu biex naffaċċaw l-sfidi li għandna qudiemna. Iżda x'inhuma l-sfidi? Għandna bżonn investimenti biex ntejbu l-level ta' ħajja, kattir tal-impigi u naffrontaw it-tixjih tal-popolazzjoni. Din mhix xi ħaġa li nistgħu nagħmlu bil-finanzjamenti li għandna bħalissa u bil-flejjes li għandna bħalissa. Madana kollu fl-istess ħin irridu naraw x'inhuma t-taxxi għal xiex qegħdin it-taxxi. It-taxxi dejjem għandhom żewġ għanijiet, min-naħa tikseb flejjes li aħna nabżonna finanzjamenti għall-investiment, investimenti li neħtiġu namlu li l-komunità kollha teħtieġ u tixtieq tikkontrolla, iżda rrid ikun hemm ukoll l-aspett ta' tqassim mill-ġdid, ta' distribuzzjoni mill-ġdid u għalhekk dan l-aspett għalija u importanti ħafna u essenzjali kultant kolli l-impressjoni li donnu fl-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa li ma nistgħux nitkellmu dwar isa donna xi tabu. U hemm proposti kollha li għandna qudiemna minn dawn kollha rridu naraw żewġ aspetti, żewġ għanijiet, jista' jkollna t-tielet aspett ukoll it-tielet għan. Lan li nemxu minn tassazzjoni fuq ix-xogħol għal tassazzjoni fuq il-kapital. U naħseb li rridu aktar attenti fuq il-qassim mill-ġdid mod partikolari. L-iktar finanzjament innovattiv u effettiv huwa t-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjari, l-FTT. Nkun aktar ambizzjuż minn dak li qal sur Schmidt ta' qal li l-ewwel pass li rridu nieħdu fiħdan l-Unjoni Ewropea. Naħseb li din hija xi ħaġa li rridu ninkludu fiħdan dan ir-rapport ukoll. Huwa ta' valur li ninkluduh. Imbagħad meta nitkellmu dwar l-FTT, Fadal ħafna xogħol xisir, għandna l-Prem-Ministri u l-Presidenti li qed jibdew jaqblu fuq dan, iżda meta tasal għal livell fuq il-Ministri tal-Finanzi mbagħad dawn ma jaqblux u hemm dibattitu politiku li rridu nibdew hemmhekk. Neħtieġu nitkellmu mal-partit interessati fuq swieq finanzjari li mhux interessati mhumiex ħerqana qed jieħbu wara subajhom u wara l-argumenti tekniċi, iżda aħna nirridu nindirizzaw lilhom, irridu ngħidulhom ma tistawx tirrifjutaw li jkun hemm żieda fir tal-bannek. Ma tistax morru kontra l-FTT. Hemm flejjes li qiegħed hemm li rid jiġi mobilizzat b'xi mod jew ieħor biex tkun utli għal finanzi fl-ekonomija. Dak huwa dialogu li għandna nibdew magħhom. Iżda mbagħad hemm dibattitu wkoll li jiena naħseb li m'għandniex naġlu żejjed rridu naħdmu dwar kwistjonijiet bħal pereżempju Tobin Tax. Edem biex tipprovdi rizorsi għal t-izviluppaw, jew hija ejjun ta' fondi għall istati membri wkoll. Edem primarjament għal finanzjamenti fuq il level fuq l-investiment tal livell Ewropew, għanna dawn l u kollha dimna rridu naraw li natu ħarsa lejhom bir-reqqa u L-soluzzjoni preferita tiegħi hija li nifinanzjaw il-budget tal-Unjoni Ewropea, iżda ma nafx kemm ħajaqbel kulħadd miegħi hemmhekk. Imbagħad fuq it-tassazzjoni tal-karbonju u fuq tassazzjoni ekoloġika jiena favur din l-idea, partikolarment għaliex hemm mekkaniżmu ta' prezzijiet hemmhekk ukoll din tamela possibli għalina li niksbu l-għanijiet tagħna biex nipruvaw innaqsu dipendenza fuq l-enerġija u niġġieldu aħjar it-tibdil fil-klima. Kollha fl-istess ħin. Għalhekk nkunu qegħdin nżommu mal-miri ta' tassazzjoni tagħna iżda xinajdu mbagħad dwar il-ġustizzja soċjali. Naħseb li nistgħu nżidu pilastru ieħor ma' dan kollu li fir-rapport tal-kriżi ma naħsibx li wasal għall-aħħar għat-test aħħar iżda nixtieq nindaħluha fir-rapport tal-kriżi. Kwistjoni tal-enerġija, tal-skudi klimatiċi biex ngħidu hekk, jekk ħajkollok tassazzjoni ekoloġika jew kwalinkwa ħaġa li tixtieq sejħula, nridu niżguraw li din ma tmurx kontra dawk l-aktar fqar fis-soċjetà, għax l-ifqar nies fis-soċjetà huma dawk in-nies li fl-aħħar mill-aħħar rridu jitrattaw u jħabtu wiċċhom ma' affarijiet serji, ma' ma' nefqiet, ma' spiżi enormi tal-dar, ta' kontijiet tad-dar. l-Onorevoli Bodumata tkellem ukoll dwar tkellmet ukoll dwar l-Eurobonds u naħseb li issa wasal iż-żmien nimxu f'din id-direzzjoni, nibdew nużaw dak l-istrument finanzjarju sabiex niffinanzjaw l-investiment li neħtieġu. <clears throat> Naqbel ma l-ideja li semma Sur Lambert li jekk irridu nagħmlu armonizzazzjoni tal-bażi ta' taxxa, bażikament dan huwa finanzjament innovattiv fih nifsu Bażikament, neħtieġu nappoġġaw din l-idea u fl-aħħar mill-aħħar fuq ir-reviżjoni tad-direttiva ta' tassazzjoni bankarja. Hemm ħafna aspetti innovattivi li jistgħu jiġu inklużi hemmhekk permezz ta' din ir-reviżjoni, pereżempju l-idea li t trusts għandhom jiġu sottomessi għall-istess tassazzjoni. Tkellimna wkoll dwar dan u naħseb għandha tiddaħħal ma lista twila ta' xewqat li għandna bżonn f'minnaħa ta' Sinjura Pedomata. Ħafna kelli ma nixtiequ jitkellmu, ma nistgħux nifdu kulħadd għandi Ludo, Leonardo, Anthony, imbagħad lura l-Sinjura Podimata. Il-Kummissjoni tista' tidħol ukoll dan id-dibattitu tgħidilna x'inhuma l-istima tagħhom jekk ikun hemm il-ħin. Udo, jekk jogħġbok. Iva, kif kont qed ngħid nista' nifoka fuq ftit punti. Jekk ċifri li għandi għoddimu huma tajbin, mela allura l-Unjoni Ewropea mod ġenerali fl-Istati Membri għandha madwar 20-30% tal-GDP rispettivament. Pala ħarsin għal banek 20-30%, mhux tal-budget tal-istat iżda tal-GDP. Huma flejes diġà minn fuqa madwar 16% minnhom juma minn fuqa mill-GDP differenti bħala medja jekk il-ċifri huma tajbin li għandi. U dim dawn iċ-ċifri il-kollega Streċek Mhix kwistjoni li nikkastigaw xi ħadd jew le, hija kwistjoni oħra. Min ħallas it-taxxa kemm ħajdu maħallas għal din il-kriżi? Kemm ħandu nistennew minn għandu li ħallas għal din il-kriżi? Imbagħad domanda konkreta, min ħaj min ħaj jerfa l-pis tal-kriżi li jmiss jekk ikun hemm kriżi oħra? Kollega Streċek, fil kostitwenza elettorali tiegħek ejja naraw u nispjegaw ħaġa waħda minn tal-inqas. dal ħoddu jina xtrajt eh, croissant, kafe, te, sa tmur fil-kantin, tħallas il-vat fuq dak li tħallas, fuq dak li tħallas il-vat fuq dak li tikol, fuq dak li tixrob, fuq kafe, fuq te, samma tħallas il-vat fuq kollox pratikament. Iżda, dawk li għandhom proċeduri automatiċi sabiex u flejjeż kbar b'ħafna eh, beħ, xiri, etc. hemm volum enormi fl-Ewropa dawn kollha jaħarbu mill-vatt. Ejja nara analizzaw fl-imkien il-kostituenza tagħna rispettivi u x'jgħidu n-nies, iċ-ċittadini komuni, jgħidu li taħseb li dan jgħidu huwa ġust għal kafe tħalla silvat għal likla tħalla silvat iżda mbagħad jekk tkun qed miljuni ta' flus u biljuni ta' flus fid-dinja mbagħad le. Ejn nitkellmu dwar dal affarijiet ejn nitkellmu dwar dak li jridu ċittadini. U f'dawn id-diskussjonijiet ħajkun hemm mhux għax sibna suġġett xira li nitkellmu dwaru, hemm ħafna suġġetti. Iżda rridu nagħmlu din id-diskussjoni biex naraw min ħajħallas għal kriżi li jmiss u għal din il-kriżi li għadna li liha u biex ħanħallsu din hija kwistjoni faċli u tinteressa l kulħadd naħseb li ħafna nies fid-dinja fl-Unjoni Ewropea interessati dwar dan. Issa, il-kussur Lambert għamel kwistjoni oħra, aħna rritu konna ruol meċċej. Iva, iżda kollega, naħseb jina naf kif ma sejrin l-affarijiet. il konsil ġej lura minn laqat internazzjonali, l-Kummissjoni wkoll u jgħidulna li l-affarijiet marru ħażin, l-affarijiet l-kollegi ma zammux ma nimpenji tagħhom hija sitwazzjoni diffiċli, situazzjoni mwera ħafna li ma nafux x'ser jiġri u mbagħad irridu nagħmlu studju ieħor sabiex naraw xej jiġri jekk ma jisix xej, ħajkun hemm għal darba oħra dawn id-diskussjonijiet li tinsemgħu tas-soltu. U kollegi, ma nistax, ma niflax aktar, ma nirriċ nkompli b'din id-diskussjoni għal darboħra. Jekk dan il-komitat is xogħlu sow irid tassow jitkellem fisem iċ-ċittadini jekk irid jagħmel rapport tajjeb rridu ngħidu kollox. Il-koll rridu ngħidu ngħidu le. Maħniex kuntenti kif sejrin l-affarijiet. Il-mandat tagħna u l-elettori tagħna qegħdin jgħidulna xi ħaġa oħra. Aħna rid ikollna rwol xej. iva l-Ewropa trid turi li hemm l-intelligenza, hemm it-teknika, hemm il-kuraġġ biex niffaċċaw din is-sitwazzjoni u nagħtu tweġiba. Għandna bżonn l-appoġġ tal-gruppi kollha tal-Kummissjoni, tal-Assembleja Parlamentari, flimkien biex naħdmu għal dan ir-rapport ta' Sinjura Podemata. U interessanti li naraw min huwa interessat u min mhuwiex. Jekk iżobkom ikkollaboraw u kunu kostruttivi ħalli nejnu li l-Parlament tagħna jkun ta' suċċess għaliex dan huwa l-mandat li jridu l-elettori minnha. Grazzi, Leonardo. Grazzi, President. Jiena naħseb li nistanżon fil-qosor nħoss li huwa eċċellenti ħafna l-istampa ġenerali nitat il-kollega Podimata diskussjoni tagħna u ħafna affarijiet li naqbel magħhom intqalu diġà. Nixtieq nagħmel mistoqsija politika li torbot mal-konklużjoni tal-intervent għalil ħafna ta' Udo, na naħseb li huwa effiċjenti ħafna. Nar il-11 u 12 ta' Novembru, jekk niftakar id-data sew, so, aħna ħajkonna is-summit tal-G20 f'Seul. U l-mistoqsija tiegħi din. Blima mandat il-Kummissjoni Ewropea u l-Gvernijiet Ewropej li ħejħdu sem f'dan is-summit f'Seul ħajkunu preżenti u ħajmorru biex jiddiskutu fuq dawn is-suġġetti fuq il-finanzjament innovattiv u b'mod partikolari fuq l-FTT, it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji. Qed ngħid dan għaliex minn tal-inqas kif fimt id-dibattitu sissa jider li per eżempju fuq suġġett tal-tassazzjoni tal-transazzjonijiet finanzjari kulħadd qed jinħeba wara subajh wara alibi, Aħna naqblu iżda l-oħrajn ma jaqblux. Jew ħanamlu l-affarijiet livell globali jew ma nistgħux nagħmlu l-affarijiet. U għalhekk nagħmel mistoqsija oħra hawn. Il-Parlament Ewropew jista' dan l-istess kumitat għabbażi ta' dibattitu li aħna għadna kemm għamilna sal-lum f'din il-leġislatura u fuq ix-xogħol li għamilna, anki dan nippreżentatilna preżentatilna l-Onorevoli Podemata, natu indirizz tajjeb mandat il-Kummissjoni Ewropej u l gvernijiet fir fil-rigward laqgħa tal tal-G20 biex bekk ikun hemm impenn tal-Ewropa bħalma kienet isemmi Udo biex naħdmu fuq il-mira ta' finanzjament innovattiv u mod partikolari fuq l-FTT fuq il-livell globali. Almenu għanna nibdow e- minn dan u nishtiq nżid u nala b'dan li hemm aspett li kienet ifakkar udo li jiena nħoss li huwa importanti ħafna u jolqot il kulħadd. Nafu li swieq finanzjari huma aktar veloċ, aktar rapidi minna u għalhekk x'tweġibit nistgħu nagħtu fuq il-fenomeni li nafu llum huma żviluppati ħafna u stizi ħafna bħal pereżempju il-frequency trading fuq is-swieq finanzjarji. Jiena naħseb li aħna ma rridx ikollna idea li nikastigaw iżda idea fuq din il-finanzjament innovattiv u b'mod partikolari fuq transazzjonijiet finanzjari li tista' tippermetti l-istess swieq jaħdmu b'mod aħjar milli kif jaħdmu llum. Uh, thank you. And, uh, Grazzi, Antnisa. Muchas gracias, muy breve. Iva, jien ukoll nixtieq nifraħ lir rapporter għal rapport li jasal fi żmien importanti f'waqtu. U dan għal diversi raġunijiet, uħut li nxtarru mill-krizi, u oħrajn marbuta mal-gvernanza ekonomika u marbuta mal-ħtieġa għall-ekonomija miftuħa. Fir rigward il-krizi, jiena naħseb li kwistjoni l-enija hija waħda sempliċi. Hija krizi li uriet li għal ħafna snin ftit għamlu ħafna benefiċċji u l- ħalsu għaris għalija il-ċittadini. Issa huwa importanti li nagħtu tweġiba fuq regolamentazzjoni, fuq supervizjoni, iżda jrid ikun hemm miżuri fiskali wkoll. Ma nistgħux nibqgħu f'sistema fejn il-liħ joħroġ minn sistema li twassal għal garanziji, infrastrutturi, regoli u oħrajn imbagħad kollhom benefiċċji jkunu ftit dawn mingħajr ma jħallsu għal l-ispejjeż għalhekk jeħtieġ li jkun hemm tweġiba. Mbagħad nitkellmu dwar gvernanza ekonomika. Mhix kwistjoni li nagħmlu regoli biss, mexi ekonomika tfisser iva regoli iżda anke wkoll awtorità miri u riżorsi. Aħna konxi dwar il-fatt li rridu nitkellmu dwar il-mezzi bħalissa fl-Europa naraw li l-ispiża ta' nuqqas ta' għaqdajja għolja ħafna anke fil-rigward l-ekonomija, hija kwistjoni ewlenija dik tal-Eurobonds biex bekk is-suq intern ikun jista' jaħdem tajjeb. U biex ikun jista' jkompli dan jeħtieġ li jkun hemm armonizzazzjoni fiskali. Issa t-tillet punt, rridu nkunu kapaċi li nadattaw sistema fiskali tagħna f'ekonomija miftuħa u globali. Kien hemm tibdiliet finanzjari importanti rridu nadattaw ruħna u għaċar li fil-livell finanzjarju f'dak li għandu xjaqsam me tranzazzjonijiet reali li jkun hemm tbassir minn qabel kien ikun fisser pożizzjoni doppja iżda hemm prodotti finanzjari indipendenti u għalhekk fis-sistema ta' bħalissa u diffiċli nżommu, speċjalment jekk irridu suq miftuħ, ekonomija miftuħa u globali, irridu naraw li dan ma jkollux impatt negattiv fuq l impiegi U għalhekk irridu naraw ngħidu li ma jistax ikun hemm blok li jkun hemm impatt negattiv minħabba l-fissazzjoni. Dan jista' jxekke l sistema imma jagħmel stabbli u għalhekk irridu nkunu kapaċi li nilħqu l għanijiet komuni u għalhekk neħtieġu rizorsi ġodda Kwistjoni li għana qoddimna hija waħda importanti għal kriżi għal tmexxija ekonomika u fuq kollox minħabba li l-finanzi fuq livell dinji nbidlu ħafna għalhekk għandna bżonn sistema fiskali tkun tista' twieġeb għal dawn it-tibdiliet. Mingħajr ma tkun hemm frammentazzjoni li diġà kien hemm fil-passat u mhux qed twieġeb aktar għall-ekonomija twali. Palma aktar qabel il-Kummissarju Sur Nikodima minħabba li għaddejnija f'Marzu, forse tista' tagħtina aġġornament fuq is-sitwazzjoni u jekk jogħġbok żamm fil qosar ħalli s senjura Podemata tkun tista' twieġeb. Grazzi, Sinjura President. L-ewwel nett nixtieq nisħaq li servizzi tal-Kummissjoni huma ħafna fuq dawn l-istrumenti ta' finanzjament innovattiv U għalek qed nagħmlu ħafna xogħol fuq dan u nixtieq infakkar li il kommissjoni ħabret komunikazzjoni fuq is-settur finanzjarju fi xhur li ġejjin fejn il-Kummissjoni ħatajt x'inhi l-pożizzjoni tagħha fuq dan is-suġġett. Grazzi. Grazzi Anis. Ħajba ħanżum fil-qosor, President. Grazzi. Nishtiq nirringrazzja il-kollegi kollha, shadow reporters, u um kull minn ħal kelma illum. Naħseb li dan kien dibattitu kostruttiv ħafna. Hawn qegħdin nitkellmu dwar kwistjoni li turi li hemm punti di vista differenti u dan rajnih mill-bidu. Jiena naħseb li neħtieġu nużaw il-bażi maqsuma li diġa semmiet il-kollegi. U bdejt fil-introduzzjoni tiegħi semmejtu dan. Aħna qegħdin nfittxu riżorsi finanzjarji ġodda għall anijiet Ewropej u globali u hija xi ħaġa li l-kol narfu li rridu nagħmlu. Dan irridu naraw f'dibattitu frabta mal-dibattitu eh, u l-isforzi tagħna sabiex niksbu rwol ta' supervizjoni sistema finanzjarja. Ftit kommenti oħra fil-qosor, l net nafu li meta nagħmlu dibattitu fuq it-tassazzjoni fil-kuntest Ewropew ikun hemm ħafna femiet kompletament differenti iżda mbagħad fil-prattika aħna nsabu f'pożizzjoni fejn nistgħu nitkellmu dwar kooperazzjoni aktar sfiqa u li nistabilixxu tmexxija ekonomika fih dan l-Unjoni Ewropea mingħajr ma Mizda dan nistgħu nagħmluh mingħajr ma resku t-tassazzjoni? Le, naħseb li dan ma nistax għax ikun hemm nuqqas kbir hemmhekk. Naħseb li issa wasal iż-żmien biex nitkellmu u naħsbu dwar l-armonizzazzjoni u nitkellmu dwar tassazzjoni Ewropea. Fi klim ieħor tul li jippermettina f'kuntest diffiċli ħafna pal pereżempju dak li nsabu fih illum, bħal pereżempju l-kriżi, li minkejja tnaqqis fil-budgets nazzjonali nkunu ikonna l-wok ta' manuvra. Nafu li għanna rizorsi komunitari iżda fil-dibattitu tal-budget u fil-qafas finanzjarju ħat maħaqdu zit il-kontribut għal-budget Ewropew. Iżda ħafna proġetti ambizjużi li tnedow. Uħut li nsabu fl-Istrateġija tal-Ewropa 2020 hemm il-kwistjoni tal-fondi għal miri ambientali, eccetera. Hemm tentattiv ukoll li nagħtu ħajja ġdida lill-ekonomija Ewropea li noħolqu impjiegi ġodda. Iżda imbagħad hemm il-mistoqsija li kif dawn il-proġetti ħajkunu finanzjati. U dan wassanna dibattitu tal-lum dwar il-rizorsi ta' finanzjament innovattiv. Bħalma qalu bosta kollegi, aħna mhux qed nitkellmu biss dwar taxxa fuq sistema finanzjarja. U dwar sistema ta' kriżi ta' kreditu Mhux qed nifukaw biss fuq il-Eurobonds fejn neħtieġu tweġiba hemmhekk, iżda neħtieġu strumenti innovattivi m'hemm l-ebda dubju għal dan. Ma naħsibx li hemm xejn stramp, xejn ta' suspett f'dak li qed ngħid għaliex l-idea li jkun hemm strumenti finanzjari innovattivi hija ċara, m'għandux ikun hemm problemi hawnhekk. Anke għal taxxi ġodda xinajdu. Dak li neħtieġu namlu huwa li noħolqu ċirkostanzi li jizguraw li dawk li sissa evitaw rnexxilhom jħarbu mit-taxxa jibdew ħalsu t-taxxa fl-aħħar mill-aħħar. Huwa ċar li kif huma l-affarijiet bħalissa l-kumpaniji u l-individwi huma dak li l-aktar qegħdin iħallsu. Iżda s-settur finanzjarju minn tal-inqas s'issa irnexxielu jeħles minn dawn l-obligi ta' taxxa. Mhux qed ngħidu li ħampattu lilhom iżda f'dawn l-aħħar xar snin skont bosta studji differenti uraw li l-volum ta' tranzazzjonijiet finanzjari ta' kull ta' kwalinkwa tip żdied esponenzjalment, żdied ħafna u dan ifisser 70% tal-GDP. Din hija ċifra li qegħdin ngħidu. Il-punt huwa li f'din iż-żieda ta' tranzazzjonijiet finanzjarji din ma rridx impatt ta' benefiċċju fuq l-ekonomija reali u għalhekk jien mhux qed nitkellem dwar li nintaxxaw dawk li diġà qegħdin iħallsu. Le, dak li qed ngħidu llum huwa li nridu niżguraw li l-fondi li aħna neħtieġu ikunu aċċessibbli b'mod aktar ġust milli ġi applikat sissa. Kenna dibattitu interessanti ħafna fuq dan rigward il-konsiderazzjoni tal-bossa rapport ħajkun il-9 ta' novembru l-skadenza l-emendi 12 ta' novembru u ħadiġi diskussa fil-laqa fil-30 ta' novembru b'konsiderazzjoni oħra tal-emendi fl-24 ta' jannar biex nimmiraw li nivutaw fikon fil-25 ta' jannar u fit-tieni plenarja ta' frar. Din hija l-iskeda li qed nipproponu bħalissa skont ovvjament il-produzzjoni tar-rapport ta' Sinjura Podimata. Iżdat li Ovvjament għandna ħafna idejat li tista' taħdem bihom. Narakom l-lum wara l-ofsenar.